Fismi u fisem membri kollha tal-Kummissjoni jiena nixtieq nagħti il kondolenti lill-familja tas-Sur Bruner għaliex huwa ħadem ħafna sal-aħħar biex jipprova iħaddem mod tajjeb eh, l-Olaf. Nilqa lill-Kummissarju kandidat Is-sur Alġirdas Semeta li se jkun mana għal tliet sijat f'din il-ġurnata daqshekk importanti għal kummissjoni. Nirringrazzjah tal-preżenza tiegħu u nilqgħu wkoll il-kollegi l-oħra iż-żewġ presidenti ta' Imko u Ekon is-sur Harber u Sinjura Bowles illi insellem barra mill-insellem ukoll il-kandida għal-membri tal-Kumitat tal-Budget. tal membri tal kumitat tal budget A bażi tal-approvazzjoni tal-regolament tal-Parlament dan il-Kumitat e, jevalwa il komissari skont l-impenn e, e, u l-kompetenza tagħhom. Kif kulħadd jaf il-Kummissarju diġà irrisponda bil-miktub ħames mistoqsijiet illi kienu inklużi fil-kwestjonarju u kienem twiġbit fil-lingwi kollha. Intkom irċevejtu koll CV, l-istqarrija ta' interessi finanzjarji u l-ittra tal-Sur Barroso li fl ingliż biss. Nixtieq infakkarkom għax hija ħaġa importanti ħafna illi nirrispettaw ir-regoli ta' mġiba fuq dak li għandu xieqsam mal-ħinijiet eh, ta' kelma. Il-kummissarju wara din it-traduzzjoni tiegħi se jkollu il-mikrofonu għal 10 minuti u mbagħad se jkun hemm żewġ satej u tlet kwarti ta' mistoqsijiet u se namlu intervenzjonijiet minn kull grupp politiku. Id-diskussjoni se sessir dan il-mod u għandkom eh, bil-fors tirrispettaw il-ħinijiet eh, għax kalla se jkollin waqafkom. Minuta għal kull mistoqsija, żewġ minuti għal tweġiba eh, tal-kummissjoni, tal-kummissarju, un bat follow-up. Fl-aħħar se jkun hemm starrija qasira ta' konklużjoni minnaħa tal-kummissarju ta' xi għaxar minuti. Tistaw titkellmu bil-lingwa ta'kom għax hemm eh, l-interpretazzjoni eh, bi 22 lingwa. Għanna web streaming fuq il-website tal-Parlament, mbagħad għanna wkoll eh, reġistrazzjoni eh, li tibqa' dispożizzjon fuq il-website. Eh, l-intervenzjonijiet se jkun hemm Ehm, rezokon taħħom bil-miktub u jkunu disponibli għal kulħadd. Nixtieq issa ngħaddi il-mikrofonu lil komissarju Semeta għal introduzzjoni ta' 10 minuti. Madame le Président, Monsieur le Président, Signora, Pres Signor President, membri, jena Ferħan, nkun qoddimkom l-lum bħala komissarju kandidat għat tassazzjoni eh, dwana, audit u auditjaru u antifrodi. Fik li miħor, jena komissarju biex nġib flimkien eh, l-istrumenti finanzjari fiskali ta' informazzjoni biex noħol u strument għal biex immexxu l-Europa l-qoddim progress ekonomiku illi noħolqu impigi aħjar u namlu garanziji soċjali iktar għawin. Dawn huma l-speranzi u bżonnijiet tal-Ewropej l Is-sikurtà u s-sikurezza eh, teddida klimatika u l-provvista tal-enerġija kif ukoll l-ispejjeż li ġibu magħhom dawn huma t-ħassib ta' ċittadini tal-lum. Dawn huma eh, anki linji gwida għal kull inizjattiva tal-Kummissjoni. Nista' niskurakom illi E, għalija dawn huma affarijiet importanti ħafna. It-tassazzjoni fl-opinjoni tiegħi ħafna iktar milli tiġbor it tħul bħal anki l-auditjar u l-antifrodi imorru iktar li lemm il-verifiki u l-kontrolli. Dawn l-istrumenti għandhom eh, potenzjal kbir u dan il-potenzjal għandu jiġi sfruttat biex immexxu l-qoddim l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Ewropa. Jekk intkom tapprovawni, jina se niġi eh, responsabli għal portfolju importanti li eh, u importanti għal żewġ oqsma eh, relatati loġikament, il-tħul u l spiza li huma żewġ naħat tal-budget u dawn huma parti mill-istess ċiklu u jridu jġibu benefiċċju għas-soċjetà u tnejn huma soġġetti għall-istess prinċipji, trasparenzi, sempliċità uh, accountability u responsabilità. U naturalment anki rispet għal flus tal-ċittadini. <clears throat> Jiena konvint minn da. Għal da stanti zrida kontra l-froda, frodi, kull tipa ta' frodi, e, sija fu l-ispiża l dwana jew it-taxxa se tkun fil alba tal xolti għajta kull-jum. Jiena m'għandix dubju illi l-uffiċċju Olaf għandu rwol importanti xilab f'dan il-xjaqdi f'dan il-xol. Eh, L-Olaf fl-ewwel 10 snin tax-xogħol tiegħu eh, għandu ħafna esperjenza u għandu reputazzjoni għawija u nekk jiena nixtieq nixtieq insellem lil eh, nati tribut partikolari li għal kontribut enormi ta' sur Franz Hermann Brunner l-ewwel direttur ġenerali tal-Olaf li meti dan il-weekend. Aħna irridu naraw illi l-efficienza kollha tiġi għal massimo għal daqstant meta jkun hemm sfidi ġodda rridu nerġgħu nħarxu lejn il-xogħol tal-uffiċċju dibattitu u t titib. M'hemmx eh, nuqqas ta' idejat, però biex insibu soluzzjoni eh, l-aħjar soluzzjoni rridu nżommu moħna miftuħa, eh, rridu b'responsabilità nesploraw l għażliet kollha possibbli Eh, l-indipendenza tal-Olaf, accountability, l-istabiliment tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku Ewropew, dawnu ma kollha kwistjonijiet importanti u komplikati. E, jiena konxu l parlament għandu ideat ċari fuq dawn il-kwistjonijiet u jiena għal din raġuni jiena lest namel dibattitu fuq eh, nid-dibattita, diskuti fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Issa, jien nitkellmu fuq l-ispiża tal-budget ċoħe il-flus ta' ċittadini. Mem lebda skuza, lebda argument biex nuġistifikaw l-abus għal stant e, l-ispiża u l-auditjar taħħa se tkun e, waħda mill-iktar prioritajiet importanti. Pero mux qed nibda mill-ġdid, hemm ħafna e, progress li ġara fil-modi. Pero għanna nkomplu naħdmu biex nizguraw li kull euro jiġi ġustifikat l an tijaj u illi li minimizza l zbalji u li kolli spejjes amministrativi minimi. Eh, niproponi mizuri eh, biktar trasparenza, inqas burokrazija u iktar responsabilità fejn ix-flus ma jġux mifuqin tajjeb. L-accountability hija importanti għal eh, ftuħu u għall aċċessibilità ta' informazzjoni għal daqstant għalija il-kwistjoni tal-inizjattiva hija importanti ħafna il-preparazzjoni ta' proposti speċifiċi għal eh, sogru tolerabli ta' zbal se jkun wieħed mill-kompiti importanti fil-qasam tal-kontroll tal-ispiża tal-budget u anki l-kummissarji eh, l-oħrajn responsabbli ta' oqsma oħra se jkun qed jaħdmu miegħi. Jiena konvint li din hija possibilità u mhux biss neċessità eh, biex nissemplifika regoli u l-ħtiġijiet ta' eliġibilità għal Eh, għal dawk li jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Eh, jekk dana jiġri il- il-vjaċ il biex najdu hekk tal-appoċ tal eh, finanzjarju tal-Unjoni Ewropea sa destinazzjoni tiegħu aħarija se teġi implementata blaħjar mod. Dana se jgħinna ikonna bilanċ bejn id-disciplina fiskali, l-accountability, trasparenza u sempliċità. Jiena nemmen li dawn is-soluzzjonijiet jistgħu jġibu progress akbar lejn stqarrija pozittiva ta' assikurazzjoni li se tkun l-opinjoni tiegħi weħda mill-iktar għanijiet importanti. U jiena se nikkollabora mill-qrib mal-qorti tal-awdituri, mal-komitat tal-kontroll tal-budget, jena nħoss li l imputakum u huwa u importanti ħafna u jiena se nieħu f'konsiderazzjoni kull rekomandazzjoni li tiġi espressa fil-proċedura ta' discharge tal-budget. Eh, membri, eh, xogħol tiegħi bħala Ministru tal-Finanza f'dawn l-aħħar Eh, xur bħala komissar responsabli għal-budget da tawni eh, għalmuni ħafna fuq kwistjonijiet ekonomiċi finanzjari. Eh, biex najtek jisaj kolli funzjoniet orizzontali biex ikonna stampa ħafna iktar wisa. U mm, dana naturalment mux bista taċi manki għal-impat fuq l impigja għas-sikurita soċali u anki għal izvilup ekonomiku. Dana se permettinna Eh, nwet u proċessi ta' soċieta l-Europa bħalissa edha <sighs> sali pittoro. Aħna għadna kif ħerġin mill- reċessjoni, eh, li situazzjoni tibqa fraġli u għaridu intensifikaw l-isforzi tagħna u fl-istess ħin niżguraw li jkun hemm finanzi pubbliċi stabbli. Irridu niftakru li taxxi eh, wara kollox se jkunu mħallsin mill-ċittadini u kull deċiżjoni se taffetwa kull familja b'mod jew ieħor. U għal din ir-raġuni kull strument taxxi għandu tkun eh, suġġett għal evalwazzjoni rigoruża u kull deċiżjoni għandha tirrifletti idea u tini għandha uh, tilħa eh, għan pubbliku u tilet net u l-iktar importanti għandha tikkontribwixxi għal realizzazzjoni tagħha. Kif jiena se nilħa dawn l-għanijiet kollha fit-tassazzjoni u fid-dwana? L-għonet jena se nirrifletti fuq il-suq interni li huwa bla dubju wieħed mill-ikbar eh, kisbiet eh, tal-integrazzjoni Ewropea. Irridu eh, kunu autokritiċi, mhux il-vantaġġi kollha ta' suq intern ġew sfruttati għal massimu u ġew użati. Irridu naraw li huma l-exkiel ta' taxxa illi Eh, jamlu il-ħajja ta' ċittadini tal-negozjanti iktar diffiċli. Il-xkil ta' taxxi jridu jiġu eliminati mingħajr dewmin u tassazzjoni doppja, kwestjoni ta' tassazzjoni doppja jridu jiġu jisolvuti b'mod jisolvuti b'mod eh, bla dewmin u b'mod favorebbli. Jridu nħarsu nerġaw għal għażla tal bazi ta' taxxa Eh, tal-kumpaniji konsolidata komuni. L-armonizzazzjoni u semplifikazzjoni ta' regoli għal kalkolu ta' din il-bazi ta' taxxa se tiftaħ opportunitajiet ġodda aktar wiesa biex il-kumpaniji tagħna jkun jistgħu jibbenefikaw mis-suq intern. Se tnaqqas l-ispejjeż u tappoġġa il-mobilità tal-negozji u l-kompetittività fid-dinja. Ix-xogħol intensiv fuq il-governanza tajba eh, kem eh, fl-Unjoni Ewropea kif barra, tnaqqis tal-pis amministrativ, semplifikazzjoni tas sistema tat taxxi, tnaqqis tal-żmien e, biex isiru rifużjonijiet ta' taxxi, eccetera. Dina mhijiex lista e, kompluta ta' xogħol li għatri tissir. U waħda mill-iktar kwistjonijiet jaħarqu e, llum hija l-enerġija. U jiena Eh, għandi f'moħħi nibda u nipromovi l-innovazzjoni ta' taxxa biex jissaħħaħ l-efficienza ta' dan is-settur u tikkontribwix għad deċiżjoni li għandhom x'jaqsmu ma' protezzjoni tal-ambjent. U jiena nemmen illi eh, dawn il-kwistjonijiet ħodor għandhom ikunu parti mill-filosofija ta' taxxi tagħna. Jiena għandi intenzjoni wkoll nimmodernizza il-dwana l-Ewropa tal-21 sekulu għandha bżonn ta' sistema ta' dwana tal-21 sekulu. Jiena hawnhekk qed nitkellem fuq li customs li huwa bbażat fuq kodiċi modern u li jagħmel użu effettiv mill-potenzjal tal-informazzjoni tat teknoloġija tal-informazzjoni. Din is-sistema ta' dwana se tkun utli għal negozju għal ċittadini se eh, jifrankaw il-ħin u l-flus barra minn hekk b'din eh, is-sistema eh, tkun tista' twetta il-missjoni tagħha biex tiżgura protezzjoni tal-frontieri tas-swieq u tad-drittijiet tal-proprjetà. U l-iktar ħaġa importanti s-sikurtà tan-nies fil-prioritajiet tiegħi jiena tkellimt fuq il-politika tal-ekonomika tal-budget u tat-taxxi, però nixtieq nisħar fatt li jiena ma nikkonsidrax l-ekonomija hija għan fiha nnifsa, imma mezz għal biex tikseb lan. L-ekonomija għandha timxi għal lejn l-implementazzjoni tal-ideat Ewropej ambizjużi. Fl-istess ħin irridu e, e, e, naġlu t-tibdiliet li n-nies kollha qed jistennew u nsaħħu l-modell soċjali biex ħadd ma jkun marginalizzat. Da din hija kwestjoni diffiċli u jiena Jena mandiġ dubju illi ċaretta biex nilħu dan il-suċċett u dan il-suċċess u li kunem kooperazzjoni eh, ma, ma kullħat ma'kom fil-futur jina nemmen illi eh, il-fiduċa hija prerekwizit importanti Eh, għal biex ikun kooperazzjoni ta' suċċess. Għal daqstant jiena se ninformakom mhux biss fuq il-suċċessi u fuq il-kisbiet imma se ngħidilkom anki fuq il-problemi kollha illi se niltaqa' magħhom. U jiena nittama illi dan ismih se jkun l-ewwel pass lejn id-dialogu tagħna pożittiv fil-futur. Grazzi.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 Issa il-mistoqsija min se jkun id-direttur tal-Olaf wara eh, warajh meta wieħed is li eh, riforma tal-Olaf hija blokkata f'dawn l-14 xahar. Fl-aħħar tas-sena eh, ikun hemm id-dokumenti neċessarji biex ikun hemm riforma tal-Olaf. Aħna nħossu l kommissjoni se tiftaħ xogħol ġdid bil- bil-prosekutur ġenerali Ewropej u sej wasal għal dewmin fil-spejjes. Id-Direzzjoni ġenerali tal-Olaf għandha responsabilità kbira għall-istħarriġ u hija u dawn għall-istħarriċ interistituzjonali. Wissa, inti għad dispozizjon biex ikun hemm soluzzjoni, inti lest tfittex soluzzjoni malajr u l-Parlament ukoll jixtieq Inti preparati zgura illi kemm e, dawn arranġamenti temporani jkunu anki interistituzjonali. Grazzi. Eh, minuti għal risposta. Grazie, President. Nista' nibda bit-tieni mistoqsija. U jiena naħseb illi huwa kompitu tagħna komuni li niżguraw li jkun hemm kontinwità tal-attivitajiet tal-Olaf. U jina inħoss li il-Komissjoni se tagħmel l-isforzi kolla biex tizgura li l-Komissjoni kontatta s-servizzi legali taħħa biex jisibu s-laħja soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Intkom kolla konxti illi sur Kallas għadu għal-issa għal attivitajiet tal-Olaf u aħna se naħdmu f'kooperazzjoni bil-qrib miegħu fuq din il-kwistjoni. U jiena les niddiskuti magħkom il-modi kif nistgħu nimxu qudiem f'din id-direzzjoni. Jiena inħoss li il-kompitu iktar importanti tagħna li niżguraw mill-iktar kmini possibbli eh, konkur ġdid tal eh, direttur ġenerali ġdid u jina għonek nistenna li kolli l-kooperazzjoni ta'kom u l-appoċ ta'kom sħiħ biex nsibu aħjar mod biex ikun hemm eh, deskrizzjoni tal-kompiti tal-Direttur Ġenerali ġdid tal-Olaf. Fuq dak għandu xaqsam mal-leġislazzjoni, fuq l-Olaf jiena naħseb illi hija ħaġa inaċċettabbli illi l-Kummissjoni ma reaġitx għal proposti tal-Kummissjoni u tal-Parlament. fil-leġislazzjoni tagħhom illi ġew prezentati lil parlament fl-2006. U il-proposti ta'kom ta' novembru tal-2008. Inti ntafu l-impen ta' Sur Barroso illi esprima fil-skadenzi politiċi tiegħu biex ikun hemm Olaf indipendenti u din il-proposta ġiet appoġġata mill-maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament. Għal daqstant iridu insibu naħseb jien l-aħjar mod biex nkunu nistaw nsibu soluzjoni. Grazzi. Issa naddu għassur Bresle għal-minuta. Grazzi. Il-fat li il-sur Barroso ġie approvat mill-Parlament ma jfissirx li l-Parlament eh, approva l-esternalizzazzjoni tal-Olaf. Il-Parlament dejjem kienet kontra din l-idea. Jena nishtiq nkun naf kif inti ħatir solvi din il-problema. Inti trid iżomm l-Olaf bħala parti mill-Kommissjoni, jiena ma fimx mill-risposta tiegħek jekk il-dokument eh, ta' ħidba fuq il-futur tal-Olaf se jiġi prodott jew le għal minuta risposta tal-komissarju. Grazzi. Din il-kwestjoni diskutejnija f'dettal mal-President Barroso. Unista nizgurak illi il-President għandu f'moħħu jimplementa il-linji gwida politiċi li ġi appoġġat mill-maġġoranza assoluta tal-Parlament. Allora huwa jaħseb illi il-linji gwida politiċi mumiex sempliciment dokument fuq karta, imma huma eh, linji gwida li huwa jrixti iwettaq fil-xol tijaw futuru. U naturalment aħna rridu insibu eh, kif nistaw nirsolvu din kwistjoni u jiena eh, għandi disponibli ħafna biex niddiskuti ma'kom biex insibu l-aħjar mod biex nizguraw li l-olaf tkun ħaġa indipendenti, effiċenti u effettiva. Grazzi, issa naddu għas-surgejer għal-minuta. Grazzi, President. Komissarju kandidat, nishtin nerġa' nitkellem fuq l-Olaf. Dan il-komitat jemmen eh, fermament li l-Olaf għanda tkun iktar effiċenti possibli li tista fil-ġlida kontra l-frodi. Għanda tkun komponenti ċentrali tal-attività tagħna aħna nemnu illi il-ġlida kontra l-frodi hija qasam fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, eh, għandha tagħmel l-isforzi kollha tagħha għax din hija ħaġa li l-opinjoni pubblika ħad tiġudika eh, b'mod ibes. Inti għamilt referenza għall-linji gwida tal-Komissarju Barroso u naturalment u ġi approvat anki jekk il-grupp tiegħi għastjena fil-fatt. Issa, f'dawn l-osma kollha, ma nix bżon ta' maġoranza assoluta, xkiku kena bżon la maġoranza assoluta, <laughs> nistaw niqfu issa fil-Parlament Ewropew. Jina nishtiq nkun naf minn għandek, jekk inti taħseb illi l-ola fanda tkun parti integranti tal-Komissjoni. Grazie, Komissarju, għal minuti. nerġa' nirrepeti l-ewwel risposta tiegħi jien naħseb li l ħaġa importanti għall-Olaf u għalina l-koll hija li niżguraw l-indipendenza l-efficienza u l-effettività tal-attività tal-Olaf. Jiena naħseb li sissa l-Olaf għamlet eh, għamlet xogħol eċellenti fil-ġlida kontra l-frodi u l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea u dan għanna eh, natribuħa sur Brunner li huwa l-ewwel direttur ġenerali tal-Olaf. U jina naħseb illi aħna għanna inkomplu eh, ek, aħna rridu nikomperaw fl-imkien biex insibu laħjar mod kif nimxu il-qoddim bi soluzzjoni tal-Olaf biex inkunu nistaw umbat fl-aħħar naslu għal esternalizzazzjoni tal-Olaf eh, fl-istess ħin billi inżomu f'moħna il-problema eh, tal-prosekutur publiku Ewropew. Irridu niddiskutu ma' komawnek anki kif nistaw aħna naqdu dawn iż-żewġ eh, kwistjonijiet, kif insibu l-aħjar mod, eh, kif dawn l-istruzzjonijiet jistaw jaħdmu fuq il-prosekutur pubbliku ġifiri, naturalment dan huwa kompitu ta' żmien twil, eh, aħna se niddiskutu għamma l-Kommissarju kandidat Redding fuq din il-kwistjoni u lesti li kooperaw fuq dan il suġġett partikolari. Grazzi Sur Gajerek, trid għandek minuta. Also ich glaube, die Frage der unabhängigen Arbeit. Il-xogħol indipendenti tal-Olaf maħniex qed niddiskutu fuq u aħna maħniex qed nibbattuh. Il-kwistjoni hija kif nistgħu nagħmlu b'mod li l-Olaf isir iktar effiċenti. Għandha tkun indipendenti jew le? Jew għandha tkun semi-indipendenti biex ngħidu hekk. Jekk jiena fimt so, inti poġġa l-idea ta' Sur Barroso illi l-ola fissir indipendenti. Kif tista' tiżgura li se jkun hemm effiċenza eċċellenti? Minuta għar risposta. Jiena naħseb illi eh, il-kwestjoni ewlenija hija l-effiċenza u l-effettività fuq ix-xogħol tal-Olaf. Jiena naħseb illi ċittadini ma mumiex interessati ħafna fuq eh, l-istruttura istituzzjonali tal-Olaf. Dak li interessom huwa l-attivitajiet biex neġildu kontra l-frodi, biex neġildu kontra l-korruzzjoni, biex eh, eh, jitrattaw kwistjoni toħrajn importanti u aħna ridu nevalwaw il-vantaġġi u l-isvantaġġi kollha u kol ma huwa neċessarju biex niżguraw illi aħna se nikbżbu dak li verament li ċittadini tagħna jistennew mill-Olaf. U ah, hawnhekk nista' niżgurakom illi jiena disponibbli kompletament u se niddiskuti id-dettalji kollha tal-iżvilupp eh, futur tal-Olaf Marko. Grazie. Un minuto all'onorevole Ciazzi Marcacchi. Eh, e Sur Ciazzi Marcacchi sta minuta. Commissario. Aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-Ewropa. U jiena fisem il-telet grupp politiku aħna għandna problema eh, bl-esternalizzazzjoni tal-Olaf. Int ma int ma tajtinix eh, risposta ċara, inti titkellimna maħna kontra l-esternalizzazzjoni. ħaġoħra, oħra, l-NGOs, dinja dan huwa qasam fejn hemm ħafna frodi u aħna nafu wkoll li sissa l-Kummissjoni irrifjutat tagħmel definizzjoni tal-NGOs minkejja tal-bit tal parlamentu ma ma li liema NGOs tappoġġa jekk neħdu l-politika tal-konsumatur u l-ambjent, hemm ħafna NGOs hemmhekk involuti, l-influenza tagħhom hija qawwija. Aħna ma nafux kif huma strutturati, ma nafux hekk għandhom strutturi demokratiċi. U hawnhekk m'għandniex it-trasparenza neċessarja. Aħna ma nistgħux nispjegaw li ċittadini x'qed jiġri f'dan il-qasam. E, tista' tiżgurana li aħna jkollna lista u tista' ġib iktar trasparenza fil-trattament tal-NGOs. Komissarju, għal żewġ minuti. Iva jena naħseb illi din il-kwestjoni tal-NGOs hija importanti. U naqbel mija kompletament il-problema tal definizzjoni jiena inħossi li forsi flimkien nistaw insibu deskrizzjoni komuni tal-NGOs tkun eh, pass il-qoddim importanti. Eh, biex nkunu nistaw nittrattaw din il-problema. Jiena naqbel miak fi bisħiħ, però l-problema hija li jekk aħna nikonsidraw leġislazzjoni nazzjonali fi definizzjoni tal-NGOs, hemm differenzi kbar u hija ħaġa diffiċli ħafna għalina nsibu denominatur komuni għal definizzjoni tal-NGOs. Imma jiena naħseb illi kur ħaġa utli ħafna jekk inkunu nistgħu nagħmluha din il-ħaġa. Issa fuq dak li għadu ma' trasparenza, aħna għamilna ħafna xogħol eh, biex eh, namlu lista fuq l-internet tal-beneficjari kollha li inkludu l-NGOs u l-lum u kulħadd jista' ħares fuq l-internet li huma l-fondi li huma destinati għal eh, beneficjari speċifiċi jiena għandif f'moħħi nimxi l-qoddim din l-inizjattiva nimxi għal qoddim u naħseb li il-websites eh, fejn wieħed ikun jista' eh, jara l-beneficjari b'mod partikolari fl-Stati membri miex eh, perfetta u rridu namlu kull ma nistaw biex intejbuha biex tkun iktar user friendly u biex nizguraw eh, li nsibu l-aħjar mod biex ikonna search engines aħjar u biex noħol u l-possibilità għal-ċittadini, għal-membri tal-parlament, għal-kolla kem aħna biex inkunu nistaw naraw xinu għaddej eh, minn ardew minn u kull fejn hemm bżonn. Grazzi, eh, jekk inti tixtieq sur ċazzi Markakis għal minuta. Kummissarju, jiena nixtieq. Najt illi mumiex l-istati membri biss li mamlu xogħol tajjeb, imma anki il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ma rnexxilix toħroġ lista fuq il-website jew li titrasmettilna lista jiena kontent li inti qed tidħol f'din id-dialogu magħna. Però nixtieq nistaqsik hekk se jkun possibbli li aħna jkollna lista singola minn għandek jew website anki bil portfolios ġodda tal-kummissari, per eżempju. Qabel il-Komissarju eh, Kallas kellu portafolli iktar wiesa U din il-bidla fil-portafolli tista eh, tamel konfuzjoni eh, eh, fil-floqsma li l-komissarju ma responsabli għal-jom. Il-presidenti ringrazzja u jati il-mikrofonu għal-minuta l komissarju. Iva nistanajt li jiena kif nifimma jien, eh, ija li l-informazzjoni kollha fuq il-beneficjari tal-fondi Ewropej għanda tkun eh, miftuħada trasparenti u disponibli biex tgħin membri tal-Parlament u li ċittadini. Għax dawn huma il-flus ta' ċittadini u eh, u ċittadini għandhom dritt ikunu jafu kif sejn tefqu dawn il-flus u min se fuqom. Għal daqstanti jekk hemm eh, nuqqas ta' effiċenza fis-sistema jien lest naħdem eh, ma kom u li sib soluzzjonijiet kif eh, nista nirsolvju. Grazzi. Issa sur stajes għal minuta. Grazzi, President. Jena jgħata umara, jek inti minna għandunaċ fejnien. Komissarju, jena il-rapporter permanenti ta' din il ta' dan il-Komitat fuq Loan Resources. U jena konċentra fuq il-frodi il fuq il-transitu fuq l-IVA. Dan huwa suġġett importanti. 60 biljun kull sena għal frodi IVA. 250 biljun ta' euro kollox fl-IVA u fil-leġislatura ta' qabel kien hemm żewġ rapporti approvati eh, kemm fuq il-frodi IVA kif ukoll fuq il-frodi transitu anki fuq il-kontrabbandu ta' sigaretti. U ah, intom rajtu l akkomodazzjoni tagħna fuq din l-inizjattiva eh, propria u jekk eh, jekk inti għandek tażil proposta minn dawk eh, eh, li għadna ħna. Eh, Lima provvediment tażel kiku inti? kiku jkollok tażel wahda minn dawk li proponejna. Grazzi, zewx minuti għal risposta. Iva, jina rajt il-rapport ta'kom b'interess kbir u rajt anki rapporti oħrajn illi saru mill-membri distinti tal-parlament u jiena sibtom interessanti ħafna u e, taw possibilità li wieħed jista' jikkonsidra li ma' miżuri jistaw jittihdu f'dan e, l qasam Jiena naqbel miegħek e, il-sitwazzjoni bil-frodi tal-VAT li għadda eh, teħtieġ miżuri addizzjonali u nista' li l-kummissarju il komissjoni diġà proponit ħafna miżuri biex eh, li kunsell u l-ewwel net eh, il-proposta biex tħaffef l-iskambju ta' informazzjoni bejn stati membri biex jittrataw il-kwestjoni tal- VAT fuq il-merkanzija importata u dina kienet waħda mill-difetti tas sistema u fuq dawn il-kwistjonijiet il-Kunsil diġa ħa deċiżjonijiet eh, tiegħu. Aħna rridu nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-frodi karusell, illi hija forsi l-iktar kwistjoni taħraq bħalissa. U il-Komissjoni hawnhekk ukoll proponiet sistema amministrativa fuq din il-kwistjoni illi tisejjaħ l-ekim sejħa Eurofisk. U jekk jiena jistaqsuni nażel waħda mill-proposti eh, naħseb illi il-kreazzjoni tal- sistema Eurofisk u eh, sistema efficienti ta' skambju ta' informazzjoni fuq każijiet ta' frodi tkun liktar iktar waħda li toġobni, liktar waħda importanti. Grazzi, sur stess għal minuta. Grazzi, komissarju. Hawnhekk organizazzjoniet kriminali li warahom dawn l huma eh, effeċjenti ħafna meta niġu għal eh, frodi karozel. Eh, Fil-Belġu dal-aħħar żewġ ċittadini Ingliżi ġew arrestati għax kienu involuti fi frodi ta' karozel, tal-kummerċ ta' drittijiet ta' emissjoni. Bżonna dottaw provvedimenti anki f'setturi differenti ħafna che hemm frodi għall skambju l kummerċ ta' drittijiet tal-emissjoni hosse le situazioni a grave ħafna. Nixtieq il commenti a fuq dan. Fil-kumitat Kokobu aħna niddiskutu il-deċiżjoni tal-qorti tal-kontijiet tal-awdituri u dina dawn il-rapporti fl-opinjoni tagħna għandhom bżon ta' follow-up aħjar, nixtieq naf minn għandek il-kummenti Grazzi, minuta risposta. Iva, il-rapport ta' orti tal audituri rajtu u naħseb li huwa importanti li nsegwu rakkomandazzjonijiet tal-orti tal audituri E, u jena nifem illi Il-rakkomandazzjonijiet li jiena taw l-Kommissjoni minnaħat tal-orti tal-awdituri għandhom ikunu rispettati u imwetqa. U dina tkun l-iktar priorità olja tiegħi fil-xogħol tiegħi futur. Fu dak għandu xaqsam mal kwistjonijiet ta' frodi tal-VAT, jiena naħseb Et naħseb fil-possibilità li eh, ninvolvu l-olaf f'dil attività partikolari, anki jekk aħna nafu illi mod partikolari fit-tassazzjoni bosta setat huma fidejn l-istati membri u rridu naraw irridu nodu attenti u nanalizzaw il-possibilitajiet kollha u nqisu wkoll ir-risorsi kollha tal-Olaf. Grazie. Un minuto all'onorevole Grazzi, is-sur Epping għal-minuta. Grazzi, jena nxtieq nsaqsi dwar kif inta titratta rapporti speċjali tal-qorti tal-awditurju b'mod partikolari fil-qasam tal-politika reġjonali u kooperazzjoni ta' żvilupp fejn hemm ħafna problemi. Mod partikolari, ħabba falliment ta' dejta u nkella eh, flejjes li ma jintifux mm, mm, kif suppost, jew għanijiet li ma jintlaħux. Er, jiena ser nilabra fuq domanda ta' Surċa Makakis dwar il-politika tal-iżvilupp u biljun euro minn fuqa mill-NGOs u dawn il-flejes ma ġewx minn fuqa sewwa. Hemm ħafna kritika għadija dwar dan, ħafna proġetti mhumiex sostenibbli wkoll li huwa importanti ħafna għal proġetti tal-iżvilupp. L-Unjoni Ewropea għandha 50 proġett ħafna minnhom u partikolari fil-qasam ta' fondi strutturali kien hemm eh, error rate tal-2008 li hija ta' 11% u din hija inaċċettabbli. Għal stant irridu nieħdu azzjonijiet biex naraw kif ser nitrattaw l-infiq fil-qasam tal-fondi strutturali u minna l-oħra irridu namlu differenza ċara bejn żbalji u frodi. il-maġġoranza ta' l-izbalji għandhom x'jaqsmu ma' dokumenti jew violazzjoni tal-kriterja tal-eligibilità jew inke l-affarijiet żgħar oħrajn. Il-frodi naħa l-oħra hija kwistjoni wkoll kbira u nafu li hemm eżempji ta' sospensjoni tal-infiq u fil-kas per eżempju tal-Bulgarija u Rumanija fil-passat. U il-Kummissjoni edha tanalizza kif sistemi ta' maniġeru ta' kontrolli edin jaħdmu fl-Istati membri u hija lesta li tieħu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Grazzi minuta Sur Sondergaard. Iva, jiena xtaqt inkun naf. Biċċar, jekkux Iva jew le, li inti ser tassigura li pajizi li ma rnexxilhomx jonfqu l-flus b'mod tajjeb skont regoli tal-Unjoni Ewropea jifqu jieħdu dawn il-flus. Xtaqtek tgħid li iva jew le? It-tieni domanda, nispera li rispondini iva jew le. Taqbel li tiġi qoddim il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget biex tiċċara xi ftit konflitti ta' interess li kellna f'dawn l-aħħar eh, eh, żmien, żminijiet. Mal-Kummissjoni ta' Sur Barroso aħna kellna xi konflitti ta' interess. Per eżempju, Kummissarju tal-Kummerċ li neħa il- eh, id-dazzi Inti les li tiġi qoddim dan il-kumitat darba fis-sena biex tirrispondi dan it-tip ta' domandi? Grazzi. Jiena naħseb li l-Kummissjoni qed jieħu kull azzjoni neċessarja biex meta naraw li jkun hemm xi evidenza ta' frodi jew żbalji hemm sistema ta' er, kupru finanzjarju u korrezzjonijiet fl-2008 livell ta' er, korrezzjonijiet finanzjarji ammont għal madwar 3 biljun euro u s-sospensjoni ta' l-infiq intuża 10 darbiet fl-2008 meta nikkomparaw ma' darba biss fl-2007. Allura, aħna iva għedin namlu, namlu dan u naqbel miegħek li għanna namlu iktar f'dan il-qasam biex intejbu iktar is-sitwazzjoni fl-istati membri. Fil-rigward tal-konflitti ta' interess, Iva jiena lest li niġi l-Parlament u niddiskuti kwalunkwe kwistjoni relatata mal-konflitti ta' interess. Grazzi. Is-Sinjura Andrean Sinal minuta kjoġbok. Grazzi, Sir President, sur semeta fi rispons titijak għal kwestjoner tal-parlament inti tkellimt favur l-istituzzjoni ta' prosekutur pubbliku Ewropew. Tista' tgħidilna eżattament kif se tinsisti li inti tibni dan l-uffiċċju minkejja il-vito politiku li hemm min-naħa tal-Gvern Ingliż tal-Renju Unit. Tista' tgħidilna wkoll dwar l-implementazzjoni tal-kodiċi tal-kondotta tal-kummissarji. It-tielet domanda, inti konxju li il-direttur ġenerali tal-audit intern kien kien komissarju Ewropew, inti tista' tara li ser ikun hemm xi ftit ta' konflitt ta' interess. Umbagħad hemm domanda oħra fir-rigward ta' rapporti ta' frodi u żbalji. X'inhi eżattament id-definizzjoni tiegħek ta' frodi? Grazzi. Grazzi żewġ minuti għal risposti. Dwar il-kwistjoni tal-prosekutur Ewropew, pubbliku Ewropew, dan huwa suġġett diffiċli u jitlob li jkun hemm diskussjonijiet twal u fil-fatt ilna dejjem diskussjonijiet sa mill-2000 jew l-2001, pero naħseb li permezz tat-Trattat tal-Lisbona Iva nistaw nistabilixxu dan it-tip ta' uffiċċju u nistaw nimxu l-qudiem f'din id-direzzjoni. U kif semmejt fil-bidu, aħna iddiskutejna din il-kwistjoni mal-Kummissarju Redding u ser nikkooperaw. U jiena naqbel li dan l-uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew jista' jgħin ħafna fil-funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar il-kodiċi kontra l-kondotta tal-kummissarji. Naħseb li ikun importanti ħafna li Iva nimxu l-qoddim f'dan ir-rigward u il-President Barroso semma dan fil-lini gwida politiċi tiegħu il-Kummissjoni ser tkun lesta li taħdem fl-imkien ma'kom u mal-Kunsill fuq livell interistituzzjonali U jiena naħseb li huwa importanti ħafna li intejbu il-profil tal-kodiċi tal-kondotta u dan ser ikun ir-rwol tal-Kummissjoni l-ġdida li ser taħdem fl-imkien ma l-istituzzjonijiet l-oħrajn il-Parlament u il-Konsil u niddiskutu l-possibilitajiet li hemm biex eh, dan isir ikun ta' modella għall-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Naħseb li dinja xaġa ferm importanti. Ma fimx eżattament l-aħħar domanda dwar il-direttur ġenerali. Iva, ser lek, ser infakru, għandek minuta oħra, Sinjura Jansen. Kontet najt li eh, direttur ġenerali prezenti tal-internal audit kien fil-kommissjoni, chief accountant fil-kommissjoni, minn tix tara li ser ikun hemm konflitt ta' interess għaliex din il-persuna ser kompli eh, iġeddet xol ta' ħastess għall-inqas għal-sentejn. Jena naf li sur Brian eh, Grace u naf li huwa raġel kaut ħafna prudenti u ser jiddiskuti l-attivitajiet tiegħu fis-servizz tal-internal audit u għandu idejat tajbin ħafna ta' kif intejbu l-attività ta' servizz tal-internal audit u is-sitwazzjonijiet ta' konflitti ta' interess huma definiti biċċar ħafna fl-staff regulation u Jiena naħseb li ma' lebda kas ta' konflitt ta' interess. Grazzi. Is-sur Erenhauser għal minuta. Jataw? Għal xaħat juħor minna nettaċt li jishtiq jitkellem fismu? Jew minn floku, skużawni? Ser naddu għassur Odi għal minuta jek joġbok. taw, sur komissarju. Id-domanda tijaj hija dwar dikjerazzjoni tal- tal-assikurazzjoni eh, l-ODAF. Jena Kontent li qed nara li għandek risposta bil-miktub dwar din id-domanda. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-kwalità tal-audit xejn mod partikolari mal-manager tal-Istati Membri u taħseb li aħna għandna naħdmu flimkien dwar dan kollu inklużi il- Rati tal-Awdituri Nazzjonali, Parlamenti Nazzjonali biex bekk nkun nistaw naħdmu flimkien dwar ir-rwol għaliex ir-rwol tal-Parlament huwa li jiċċekkja fuq il-Kummissjoni Ewropea u nipruvaw intejbu l-kwalità tal-audit annwali biex naħdmu fuq il-kwalità eh, siħa tal-audit check. Zewġ minuti għal risposta. Iva, ser namlu xogħol intensiv. Din jew ta' importanza kbira Alina? Nistgħu niksbu biss jekk naħdmu flimkien. Nippruvaw insolvu l-kwistjoni, kwistjonijiet tal-loopholes fis-sistema. F'rigward tal Skużawni, intom taf li problemi gbar fir tal-infiq u għandhom xasmu ma l-infiq ta' fondi Ewropej fuq livell nazzjonali u issa għandna sistema ġdida ta' samini sanwari għal sentejn u jina naħseb li l kwalità ta' dawn miex sodisfaċenti bizzejiet issa u naħseb li għanna ċans tajjeb għaliex issa qegħdin naħdmu flimkien ma' proposti naħdmu imkien għal proposti finanzjarji u fuq emendi tal-regolamentazzjoni finanzjarja u nistgħu insaħħu il rwol tal- lodit audit f'regolamentazzjoni finanzjarja u l-statements of assurance għandhom ikunu parti mill-rekwiziti għall-istati membri u L-involviment ta' istituzzjonijiet tal-awdituri supremi ser ikunu utli ħafna. Ovvjament irridu nifmu il-kwistjoni ta' sussidjarjetà. Però irrid naħdmu f'din id-direzzjoni. Onorevole Audi per un minuto. Pas de question supplémentaire, Monsieur le Président. Grazie. Għaw domanda supplementari. Is-surodi eh, skużawni jgħid li m'għandux domanda supplementari. Is-sur Stravakakis kjoġbok. Grazzi. Kommissarju, fi risposta bil-miktub tiegħek inti enfasizzajt li waħda mill-prioritajiet tiegħek hija li tassikura li jkun hemm infieq ta' kwalità għalja fil-livell Ewropea permezz ta' trasparenza, accountability u responsabilità f'każ ta' manager ħażin u jiena naqbel bisħiħ u nappoġġak. Jekk nieħdu konsiderazzjoni kif inset tejjeb is-sistemi tal-kontroll tal riżorsi finanzjari tal-Unjoni Ewropea biex bekk il-benefiċċji tal-koeżjoni, flimkien ma l lokali u partners oħrajn assoċjati, ikollhom aċċess aħjar għal fondi u koll jassiguraw xi mm, manager finanzjarju. Grazzi, żewġ minuti għal risposta sur Seneta. Jena naħseb li Ivan li semmejt suġġett ferm importanti u taf li fl-aħħar ftit snin aħna ninsabu fl-aħħar stadji ta' verifikazzjoni ta' sistemi ta' kontrollu ta' manager fl-Stati membri u il-Kummissjoni taħseb li il-sistema tal-jusit tista' tassigura li jkun hemm kontrolli aħjar ta' sistemi fl-Istati membri, Pero id-domanda tijak jek jina fim ta' sewa hija dwar il-kwistjoni ta' semplifikazzjoni ta' regoli u jiena wek naħseb li jiena naqbel ma' mal-konklużjonijiet tal-qorti tal-awdituri u din hija l-opinjoni personali tiegħi li hemm lok għal simplifikazzjoni tar regoli relatati mal-infiq għaliex iktar ma jkunu komplessi regoli, iktar ikun hemm possibilità għal żbalji fis-sistema. Illum aħna l-opportunità tajba għaliex regolamentazzjoni finanzjarja eh, Ija parti mill proċess Ewropew aħna għamilna konsultazzjoni pubblika f'Ottubru tas-sena l-oħra u Irċivejna proposti tajbin ħafna dwar kif nistaw intejbu regolamentazzjoni finanzjarja għanna l-idea tagħna kif intejbu regolamentazzjoni finanzjarja u hemm ukoll idea tajbin ħafna fil-Parlament dwar it-titib ta' regolamentazzjoni finanzjarja u jiena naħseb li ser noħarġu bi proposti għal simplifikazzjoni sinifikanti għal regolamentazzjoni finanzjarja li ser tippermettilna li ikkonna l-infiq li jkun iktar disponibli għal eh, beneficjari u ukoll ikonna ikkonna manager tajjeb u kif suppost. Grazzi, għandek minuta jekk joġbok. Grazzi m'għandix iktar kummenti. Is-sur, is-sinjura Marko għal minuta. Fid-deskrizzjoni tal-portafol tiegħek, President Barroso jitkellem dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Aħna l-koll nafu li tax havens jintużaw mill- negozjanti Ewropej biex jiġbdu it-ħul tagħhom mill-sistema Ewropea ta' tassazzjoni. Domanda i, x'miżuri konkreti ippjanajt biex twaqqaf l-evażjoni tat-taxxa u biex twaqqaf Eh, attivitajiet ħżina kontra l-liġi tal-użu eh, ta' dawn eh, il-tax havens. Ija din ta' priorità għalik x'ser tagħmel fi rigward ta' dawn il-miżuri. U u koll, inti tikkommetti ruħek li terġa tibda l-proċedura tal- tal-adozzjoni tal-azzjoni kriminali ta' interessi finanzjari li ġiet blokkata fl-2001 u li terġa tibda l proċess fuq ir-regolamentazzjoni tal- l-assistenza mutual eh, eh, reċiproka fuq l-interessi finanzjari li wkoll ġew eh, blokkati mill-Kunsill fl-2004. Grazzi għandek żewġ minuti għal risposta. Iva, naħseb li l-kwistjoni tal-tax havens hija waħda kruċali f'dan iż-żmien, f'dan l-istadju fejn l-istati membri qegħdin jiffaċċja diffikultajiet eh, kbar. Aħna nafu li minħabba l kriżi il-livell ta' dejn qed jikber fl-istati membri u ovvjament aħna rridu nagħmlu kull sforz neċessarju biex nassiguraw li jkun hemm governanza tajba fis sistema ta' tassazzjoni Awek diġa għamilna ħafna ta' nafu li l-Kommissjoni qed innegozja ftehim ma' Liechtenstein u dan il-ftehim jekk ikun ta' suċċess ser ikun hemm il-ftehim mudell ma' għal stati membri oħrajn bħal per eżempju l-Andorra, Monaco, San Marino u l-Iżvizzera. Naħseb li id-diskussjoni fuq uh, Savings Directive hija waħda importanti u nispera li aħna insibu soluzzjoni u nkunu nistaw nikkonvinċu l sewċ stati membri li għadhom qegħdin jiblukkaw din id-direttiva flimkien mal-paketti oħrajn ta' direttivi oħrajn u id-direttiva fuq l-assistenza reċiproka li taqa fiħdan l-iskop ta' proposti oħrajn mill komissjoni u ovvjament ukoll irridu nżaw kull istrument disponibbli strumenti ta' kooperazzjoni ta' żvilupp u wkoll intejbu il-kwistjoni ta' governanza tajba fin negozjati kollha tagħna mal imsieħba tagħna għal kooperazzjoni ta' żvilupp biex bekk inkunu nistgħu nassiguraw li governanza tajba issir il-prinċipju ewlieni tal-funzjonament tas sistemi tat taxxa kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-bqija tad-dinja. Din hija l-priorità tiegħi u ser naħdem fuq dan ħafna. Fil-gwar ta' direttiva l-oħra, jiena ser nanalizza fil-futur qarib U il-renewal tal-proposta ta' din id-direttiva eh, tejjeb l-effiċenza iva allura jena nkun lest li nibda dan il-proċess, li nibdija. Grazzi. Is-sur Marko Veja minuta Inti qed li tappoġġa reviżjoni tal-kodiċi ta' kondotta preżenti. Inti timpenja ruħek madanakollu li tnaqqas daw n nuqqasijiet kollha in-nuqqas ta' definizzjoni ċara ta' konflitt ta' interess, per eżempju, in-nuqqas ta' ċarezza fir rigward otijiet u li ninkludu l-ospitalità bħal per eżempju stedina għal vaganzi biex indaħluha fil-kodiċi. Din hija importanti biex nkunu nistgħu nevolwaw l-impjiegi wara l-kariga tweġiba iva jew le tkun waħda li nixtiequ Bekk nkunu nistaw nadottaw ir-reviżjoni tal-kodiċi ta' kondotta sa' ġunju tal-2010. Dan jista' jseħ? Grazzi. Minuta uh, biex ikun jista' jwieġeb is-sur xemeta. Il-Kummissjoni ser taħdem dwar fuq l-emendi tal-kodiċi ta' kondotta u ser tistieden l-istituzzjonijiet kollha Ewropej, inkluż il-Parlament, sabiex nkunu nistgħu nistabilixxu grupp ta' ħidma interistituzzjonali sabiex nkunu nistgħu namlu proposta xirqa. Il-lista ta' kwistjonijiet li inti semmejt nemmen li huma kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati Madana kollu naħseb li rridu nħarsu lejn il-kodiċi ta' mġiba f'kuntest aktar wiesa u l-President Barroso rrit jiddeċidi u kif jista' eh, isawwar dan il-modell ta' kodiċi ta' kondotta skont l-istituzzjonijiet Ewropej biex bekk niżguraw li jkun hemm imġiba xirqa ta' l-istituzzjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Xaldu Moza għal minuta. Iva, għadawnek. Bħala membri tal-Parlament Ewropew, aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk dan ifisser li aħna nixtiequ li konna skrutinju fuq l-aspetti kollha tal-politika Ewropea, inkluż in-nefqa tal-flejjes pubbliċi ċinija l-opinjoni tijak bħala kandidat, komissarju kandidat, fir rigward is-setat parlamentari fil-prosedura ta' kwittanza? Żewġ minuti għal tweġiba. Sur xemeta. L-opinjoni tiegħi hija waħda sempliċi ħafna biex il-membri tal-Parlament Ewropew ikunu jistaw ta' bilħaq jeżerċitaw id-dritt sħiħ biex ikun jistgħu jaqdu rwol tagħhom dan seħ fil-budget Ewropew u naħseb li l-proċedura ta' kwittanza fl-imoddi jizgurawna li l-setat tal-parlament u edinem il-parlament huwa serju fil-flagġir tiegħu kien hemm ħafna rakkomandazzjonijiet tajbin biex ikun hemm ġestjoni aktar effiċenti tal-flejjes Ewropej. Fl-2007 jiena għoddejt xi 203 eh, rekomendazzjoni li jingħataw mill-Parlament u l-Kummissjoni implementat naħseb 195 minn dawn ir-rekomendazzjonijiet. Għalhekk naħseb li il mod tajjeb biex nimxu l-qoddim biex niżguraw l-effiċenza tan-nefqa tal-Unjoni Ewropea. Jiena għandi f'moħħi li nkompli dan ix-xogħol effiċjenti flimkien magħkom. U għalhekk nilqa' r-rakkomandazzjonijiet tagħkom u nipprova nimplementhom. Grazzi, l-ebda segwitu mela, is-Sinjura Dalax għal minuta. Il-fat li għedawnek juri li vera nishtiq nistaqsik din id-domanda fir rigward id-dikjerazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali. Din kienet priorità tal-Parlament Ewropew għal bosta snin, bosta okkażjonijiet il-Kummissjoni kienet fl-imkien ta' Poġġana ridna eh, nkunu nafu fi rigward is-sommarji għamilna studju jekk għandhomx valur miżjut, u allura domanda tiegħi hija kif inti bħala kandidat, bħala kummissarju ħadd iżgura li dawn is-sommarji annwali jsiru trasformati f'dikjarazzjonijiet nazzjonali inti f'terminu qasir kif ser tagħmel biex dan iseħħ u l-Parlament Ewropew jista' iserraħ rasu f'dan dan il-Kummissarju fuqek biex dan iseħħ meta jkun hemm negozjati ta' ftejim interistituzzjonali u l-perspettivi finanzjari li ġejjin? Grazzi. Għal żewġ minuti tweġiba ta' sur xemeta. Jien naħseb li hija kwistjoni ta' assikurazzjoni mill-Istati membri fir rigward in-nefqa tal-fondi Ewropej. Din hija importanti ħafna u dan m'hemmx dubju dwaru. Aħna Palma tafu, provajna bħala kommissjoni namlu l-almu tagħna sabiex nistabilixxu sistema ta' dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali fl-2005 iżda il-proposta ma ntlaħqit ma ntlaqatx mill-Kunsill. Flok dak kien hemm sommarji annwali li ġew proposti mill-Kummissjoni li ġew mbagħad aċċettati wkoll Madana kollu kien hemm diffikultajiet fil-Kunsill. Issa għandna sentejn ta' dan tal-ħidma ta' dawn il sommarji annwali u naħseb li l-kwalità u l-għada ta' assikurazzjoni li hija xi ħaġa li rridu li konna assikurazzjoni jiena nistansarħilkom raskom li diġa hemm minn 11 il-stat membru diġa erba stati membri li jipprovdow b'mod volontarju il-dikjerazzjonijiet tagħhom u dawn provdow eh, stqarrijiet ta' assikurazzjoni u lekk għandna 11 il-stat membru diġà li qegħdin jiżguraw jiżgurawna kif qed jintefqu l-flejjes. Jiena naħseb li fil-reviżjoni għal regolament finanzjarju rridu nimxu l-qoddim sabiex ikonna Diskrizzjoni aħjar u rekwiziti kollha għall istati membri. Jiena naħseb li minn tal-inqas għandna nippruvaw nsemmu il-dikjerazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali volontarja jina nemmen li din hija kwistjoni importanti, l-istati membri huma involuti wkoll f'din il-proċess, iżda li huwa tassew importanti huwa x-xogħol fl-isfond li iseħ jew fil-rigward is-salari il-sommarja ma annwali u inkella fid-dikjarazzjonijiet. Jiena nemmen li hawnhekk nistgħu nagħmlu titjib importanti. Grazzi għal minuta il sinjura Dalanġa. Id-domanda tiegħi dit kif, kif x'inizjattivi inti qed se toffri biex inkonna lokal manuvra? Inti x'ser tagħmel fl-aħħar mill-aħħar? Naħseb li jiena semmejt fil-bidu tad diskors tiegħi li aħna ninsabu fil-proċess ta' sommarju annwali tal-regolament finanzjarju. Palma tafu l-Kummissjoni toħroġ bil-proposta f'Mejju tal-2010 għal reviżjoni tal-regolament finanzjarju. Jiena nemmen li wieħed mill-ewwel passi tiegħi ikun dak li nagħmel l-input tiegħi għal regolamentazzjoni finanzjarja skont fir rigward il-kwistjoni tal-sommari annwali meta mqabbla mal-dikjerazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali. Il-regolament mbagħad jiġi sottomess jiġi mibgħut lill-Kunsill mbagħad lill-Parlament, konna diskussjoni dwar dan kollu u mbagħad fl-aħħar noħorġu b'soluzzjoni li tkun tajba għaż-żewġ istituzzjonijiet. Grazzi l-Onorevoli Grenderbri għal minuta. Grazzi, Sur President. il sinjura Delange fil-fatt staqsi d-domanda li nistaqsi, iżda nista' nelabora fuq dan. Ma konċ 100% sodisfat mid-tweġiba li titajt, sur xemeta. Jekk fimtek sew, inti temmen bisħiħ fit-trasparenza u jena nħoss li trasparenza hija l-istrument waħdini biex ikonna sistema finanzjarja aħjar. Iżda l-problema u l-għanija bħalma nafu fit-trasparenza u fin-nefqa pubblika tinsab fl-istati membri. U għalhekk li nippruvaw nipperswadu l-istati membri biex ikunu aktar miftuħa, aktar disponibbli dwar in-nefqa pubblika tagħhom di mhix biżejjed. Aħna l-Kummissjoni l-Parlament rridu nġelu l-istati membri biex joħorġu b'dikwarazzjonijiet annwali flimkien ma' sommarji annwali u jgħidu li ċittadini Ewropej kif qegħdin jonfqu l-flejjes Ewropej. U għalhekk din hija domanda tiegħi. Inti x'ser tagħmel ta' toħroġ proposta ġdida biex ġiel l-istati membri joħorġu b'dikjarazzjonijiet annwali nazzjonali irridu nkunu sodi dwar dan il-punt. Grazzi. Grazzi għal żewġ minuti il-Kummissarju. Biex meta weġibt id-domanda ta' qabel jiena diġa semmejt li nkun favur fir rigward il-dikjerazzjonijiet nazzjonali ta' ġestjoni iżda mbagħad iridu naraw li tittieħed deċiżjoni fir rigward tal-argumentazzjoni finanzjarja din se tittieħed u skont it-Trattat ta' Lisbona din ser seħ b'kod deċiżjoni mal-awtoritajiet budġetarji mal-Parlament u l-Kunsill u hawnhekk irridu naħdmu 8 feet flimkien mal-istati membri sabiex nkunu nistgħu nsibu l-aqwa soluzzjoni xirqa. Jiena fil-tweġiba ta' qabel et u sħaqt li li huwa tassew importanti huwa x-xogħol fl-isfond. X'seħħ sabiex ikun hemm tħejjija għal dawn is-sommarji għal dawn is-sommarji annwali jew id-dekjerazzjonijiet nazzjonali u din l-opinjoni jekk ix aċċettata jew lemm il-qorti tal-awditur għax jekk ma jkollokx kwalità biżejjed tax-xogħol fl-isfond, iż-żewġ dokumenti jistgħu jkunu biss biċċa karta. U għalhekk rridu niżguraw li x-xogħol fl-isfond l-awditjar li jseħ mill-istituzzjonijiet nazzjonali jkunu effiċjenti skont l-standards internazzjonali sabiex bekk ikonna assikurazzjoni sħiħa li aħna nixtiequ li l-istqarrijiet li jkunu provduti jiprovdu għall-assikurazzjoni li u li jkunu bbażati fuq is-sejbiet skont l-standards internazzjonali. Din hija l-iktar ħaġa importanti li aħna nixtiequ niksbu. Grazzi, Sur Grebrandi għal minuta. Grazzi għat-tweġiba tijak. Iżda inti taf, daqskem naf jien li fih dan il-Konsil hemm dan il-prinċipju ta' non-intervent jġifiri fejn għandu x'jaqsam fin-nefqa pubblika fl-Istati Membri. Hemm interess li aħna ma intervenux bejn l-Istati Membri għaliex huma jafu l flejes kif irridu jonfquhom u fejn irridu jonfquhom jekk dan jeżisti fil-Konsil ta' Belħa musa naslum kien Għalhekk inti tixtieq ġilet għal dan l-għan li semmejna trid favur aktar trasparenza fiħdan l-istati membri dwar kif huma jonfqu il-flejjes pubbliċi Ewropej? jekk naqqa najdu li jridu namlu dan flimkien, din mux biżejjed, irridu nġildu din il-ġlieda u jekk inti għandek ir li li tissieħab magħna biex tabilħaq nġildu għal din il-kwistjoni jekk importanti. Grazzi għal minuta il-Kummissarju kandidat. Jien nista' ngħid li jien orientat lejn riżultati. Dak li huwa importanti għalija, l-aktar importanti għalija wara nikseb riżultat li aħna kena l-għal li aħna niksbu. U għalek, għawnek u importanti li naħdmu fl imkimma l-istati membri sabiex insibu l-aħjar soluzzjoni li tippermettilna ntejbu l-effiċenza tan-nefqa pubblika tal-flejjes Ewropej. U dik dak huwa l-kompetu tiegħi wara kollox. Jiena naqbel bisħiħ miegħek li l-livell ta' żball il-marġni ta' żball mhuwiex wieħed aċċettabbli iżda minnaħa l-oħra jiena nemmen li sistemi ġodda li diġà huma imposti għal perjodu ġdid ta' programmazzjoni għax iridu nqisu wkoll li l-awditjar tal qorta tal-awdituri diġà saħħu għabbażi tal-qafas finanzjarju. Fil-qafas finanzjarju l-ġdid aħna rridu nimxu skont il-prinċipju li l-izbalji qegħdin jonsu, għalhekk għet nimxu fid-direzzjoni tajba u jiena għandi r li nimxi nkompli mixin fid-direzzjoni tajba. Is-Sinjura Olmeyer għal minuta. Sur President, Komissarju Kandidat, palma rajna għandek portafoll diffiċli ħafna Tkellimna dwar il konsil iżda nixtieq nitkellem issa resaq diskussjoni lejn il-kulleġġ tal-Kummissarji. Il-kulleġġ ta' kummissarji tkellem dwar kwistjonijiet jaħarqu. Jiġifieri dan ifisser li inti trid titħaddet ma' kummissarji oħrajn u tħeġġiġhom biex ikunu trasparenti meta jitrattaw mal-Parlament inti mod speċifiku x'beħsibek tagħmel sabiex tiżgura li hemm li jkun hemm progress fl-oqsma tal-Kummissjoni fejn kien hemm problemi qabel. U salima punt inti ser tieħu punt di vista dettaljat fir rigward il-partijiet l-oħra tal-Kummissjoni biex bekk inti tkun kapaċi tagħmel dak li l-Parlament jitlob minnek. Grazzi. Żewġ minuti għas-sur Xemeta. Jiena naqbel miegħek li huwa importanti ħafna li nistabilixxu fil-proċeduri ġenerali fil-Kummissjoni ehm, triq il-qoddim biex niżguraw li sejbiet ikunu implementati tas-sew. Jiena personalment naħseb li fis-snin moddija il-Kummissjoni għamlet progress importanti ħafna f'dan il-qasam u jiena ser ikolli eh, odot ċari għal kwistjoniet li intom semmejtu, intom probablement konxi li diġa kena l-Komitat għal Progress tal-Auditjar li ġi approvat minnkom minn din il-proċedura, jiena ħakur il-President tiegħu fil-ġejjieni u dan il-Komitat jiena ċert li għamel ħafna xogħol siwi sabiex jiżgura li jkun hemm titjib fl-attivitajiet tal-Kummissjoni. Jiena nħoss li rridu nkomplu namlu aktar xogħol fil rigward l-attività ta' dan il-Kumitat biex bekk nikkonċentraw il-kompetu ta' dan il-Kumitat f'kwistjonijiet ta' l-ola riskju. U jiena nħoss li rridu nsaħħu s-sistema ta' ġestjoni tar riskju nifukaw aktar biex u kunem hemm aktar reqqa fiħdan il-kumitat f'kwistjonijiet marbuta mal-lola riskju riski fiħdan il-Kummissjoni. Jiena ta' bilħaq nixtieq inkompli f'din id-direzzjoni, f'din il-pożizzjoni fix-xogħol tiegħi. Jiena ħajkolli wkoll is-servizz ta' awditjar intern taħt ir-responsabilità tiegħi u anki t-tisħiħ tal-Servizz Ġenerali ta' Awditjar dwar l-oqsma ta' riskju għawlini li naħseb li huma ta' importanza ewlenija wkoll. Grazzi l-Onorevoli Almer, Signora sinjura Almer, jekk tixtieq tistaqsi mistoqsija. Iva, għandi domanda supplementari tista' tgħidli xi ħaġa dwar il-kooperazzjoni ma' l-Olaf? Li l-Olaf mhumiex aktar diretti direttament magħkom aktar u inti x'ser tagħmel jekk il-Parlament isejjaħ lil xi ħadd mill-Kummissjoni biex jagħmel xi ħaġa u jfallu milli jagħmlu dan x'tagħmel biex il-kwittanza tiġi motija. Grazzi għal minuta tweġiba mis-sur Xemeta. Naħseb li fil-kwistjoni ta' l-Olaf, inti semmejt, preżentament għanna istituzzjonijiet li mhumiex parti mill-Kummissjoni il-kummissari huma eh, responsabbli għal kooperazzjoni u koordinazzjoni tal-attivitajiet ta' dawn l-istituzzjonijiet u għalhekk jiena nħoss u nemmen li hija possibbli li nkunu nistgħu nigarantixxu li jkollna l-aqwa mudell biex niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni rib mal bejn il-Kummissjoni u l-istituzzjoni tal-Olaf. Jiena nemmen li rridu naħdmu fuq il-qafas legali biex nistabilixxu responsabilitajiet ċari u trasparenti tal-Olaf, tal-Kummissjoni u l-kooperazzjoni f'dan l-qasam partikolari. Jiena naħseb li fil-medda ta' żmien fit-tul għatfadal ħafna xogħol li jrid isir. Grazzi l-Onorevoli Balċidis għal-minuta. Grazzi, Sur President, Kommissarju Kandidat. Ta' bilħaq l-lum kellimna ħafna dwar l-Olaf. Istituzzjoni Ewropea li tiġilet kontra l-frodi. Madana kollu, il-rapporti ta' l-Olaf din jistqarru li ħafna drabi istituzzjonijiet kompetenti differenti, inkluż istituzzjonijiet ta' forzar tal-liġi tal-istati membri, huma kajmani ħafna biex jirreaġixxu għal rakkomandazzjonijiet tal-Olaf. Għalhekk ikun hemm il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Għalhekk jiena interessat nisma' x'miżuri inti beħsibek tieħu sabiex tiżgura li jkun hemm ħidma aktar responsabbli tal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazzi. jina soddisfatt li qed nisma din id-domanda bil-sin nattif jina naqbel miegħek li riżultati tal-investigazzjonijiet tal-Olaf u segwitu għal rekomandazzjonijiet miex biżejjed. Irridu nqisu wkoll il-fatt li l-proċeduri legali idumu għal ħafna snin u għalhekk hija diffiċli ħafna li nisdu l u naħorġu konklużjonijiet fir rigward l-attivitajiet ta' sentejn. Meta kont qed inħejru għal din dan ismieħ studjajt proċeduri li damu għal 10 sa 15 sena. U għalhekk fil-medda ta' żmien fit-tul ksibna riżultati, dan ifisser li eh, eh, ressaqna l-qorti l dawk l-istituzzjonijiet li kienu involuti f'attivitajiet ta' frodi. Jina nemmen nistaw ntejbu s-situazzjoni għanna numru ta' proposti mill-Parlament Ewropew. Trezler b'mod partikolari titkellem dwar modi kif nistaw ntejbu il-relazzjoni bejn istituzzjoni ta' forzar tal-liġi nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej. Irridu nifmu wkoll li l-infurzar tal-liġi hija ta' kompetenza nazzjonali, kollu l-iskambju tal-informazzjoni u l-prezentazzjoni tal-informazzjoni dwar il-proċessi mibdija minn Olaf dwar l-istadji partikolari dawn huma importanti u ħaffu il-ħidma ta' din is-sistema kollha. Grazzi. Grazzi għal minuta għad domanda. Sur Kummissarju kandidat, fil-diskors introduttiv tiegħek inti iffukajt fuq kompetu importanti ħafna, ġifiri simplifikazzjoni ta' sistema ta' tassazzjoni Inti tista' tippreżenta l-miżura tiegħek għal minuta sur xemeta. Bla dubju, il sistema ta' taxxa titlob li jkun hemm evalwazzjoni ta' situazzjoni u għalhekk irridu nqisu il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan ifisser li deċiżjonijiet kollha fil-qasam ta' tassazzjoni jittieħdu b'mod unanimu fil-Kunsill. Madana kollu, hemm moqsma' wkoll li jistgħu jiġu semplifikati, speċjalment fir-rigward il-kummerċ tal-komunitarju u l-iskambju tal-informazzjoni fil-komunità. Fir-rigward il-kwistjonijiet ta' tassazzjoni doppja, din hija problema u aħna din nipjanaw li nibdew konsultazzjonijiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea sabiex bekk nkunu nistaw niġildu kontra xkil marbut ma' tassazzjoni doppja u l-problemi l-aktar urġenti u ma' dawn għal negozjanti u ċittadini tagħna. Rridu nindirizzaw dawn il-problemi u barra minn hekk fil-qasam tal-VAT aħna nemnu li l-inizjattivi li qegħdin fisseħ jistaw jistgħu jgħinuna biex intejbu il-proċess kollu. Grazzi għal minuta s-sur Itala. Grazzi, Sur President. Iva jena għandi mistoqsija fuq il-fondi strutturali. Palma nafu minn tal-inqas 11% tal spejjes fil-fondi strutturali huma soġġetti għal nuqqas ta' regolarità kienem u koll kull forma ta' spezzjonijiet kienem u koll min prova jagħmel il-kupru tal-flejjes iżda ma kienux ta' suċċess. Dan ma kienx approvat mill-pjantazzjoni u għalhekk x'beħsibek tagħmel inti tkellimt dwar il-possibilità ta' sanzjonijiet f'każ li jkun hemm ċirkostanzi mhux sodisfaċenti, iżda dawn is-sanzjonijiet ma kinux ta' suċċess fir rigward il-falliment li nirkupraw il-flejjes, allura x'beħsibek tagħmel? Grazzi għal żewġ minuti. Iva naqbel bisħieħ miegħek li l-marġni ta' żball ta' 11% mhux wieħed sodisfaċenti u għalhekk irridu nitrattaw din il-kwistjoni bir-raqqa. Irridu nqisu wkoll li l-auditjar tal-orti tal-awdituri huma ta' bażi annwali u s-sistema multi annwali tal-Kummissjoni hija waħda ta' ġestjoni u kontrollu biex intikom eżempju allura aħna għadna kemm temmejna perjodu ta' l-1994-1999 u l-marġni ta' żball f'dan il-perjodu partikolari kien jammonta għal madwar 3%. Madana kollu dan mhux biżejjed, vera, hawnhekk qed nara ftit azzjonijiet li jistgħu tassew jgħinuna ntejbu s-sitwazzjoni. Fir-rigward is-semplifikazzjoni, Jiena nħoss li hemm ħafna żbalji li joħorġu minħabba li r-regoli huma komplessi wisq u l-Kommissjoni diġà proponiet fis-sena 2009 ħafna proposti relatati marbuta mal-simplifikazzjoni. Ir-reviżjoni tar-regolamentazzjoni finanzjarja jiena nħoss li ressaqna aktar eh, l-qoddim Is-sitwazzjoni eh, huwa xkien importanti fir-rigward il-fondi Ewropej, il-fondi strutturali u għalhekk il-marġni ta' żball irridu naqsuh inizjattiva oħra li nixtieq niproponi fl-2010 l-Kummissjoni ħat toħroġ bil-proposti kollha meħtieġa u fir rigward il-kwistjoni ta' fedibilità rridu ntejbu s-situazzjoni ta' sammarje annwali u dikjerazzjonijiet nazjonali ta' ġestjoni jiena nħoss li dawn jistgħu jtejbu l-affaddibilità tal-istati membri. Grazie onorevoli. Grazie, suritala għandek minuta oħra. Grazie, President. Grazie anke għal komissarju Simeki ehm, għal risposta Aħna għanna però problema peress li memx bizzejiet indikaturi, benchmarks, li huma kriteri accettati ġeneralment fuq kif nistaw inkejlu kif jintużaw, jiġu ntużati il-flus publiku. il-flus publiku. Nishtiq nistaqsi, jekk kemx bizzejiet xogħol fuq kif nistaw inkejlu l-effiċenza tal-miżuri u kif nistaw eh, ntejbu dawn il-programmi. Grazzi għal-minuta. Nija naqbel miegħek illi sissa aħna sħaqna aħna konċentrajna l-isforzi tagħna fuq l-eligibilità tal-nefqa fuq il-livell tal-izbalji u l-sistemi tagħna kollha aħna żviluppajnihom biex inkunu nistgħu Eh, nitrattaw dan is-suġġett partikolari. Però jina kif nifima jien u li dan il-level għandu jkun ifissat dan huwa żgur, għanna nirsolvuh, għax u naċċettabbli li konna dan il-level oli ta' zbalji eh, fosma speċifiċi ta' nefqa, però għanna nifxu u d-dim u koll billi nkunu nistaw in kejlu l-efficienza ta' nefqa U għawnek l-izvilup ta' indikaturi inħoss, eh, indikaturi ta' performance, illi eh, jena eh, kont nuża fil-xol tiegħi meta kont naħdem fil-gvern tal-istat membru tiegħi u din hija waħda mill-attivitajiet ewlenin tal-Kummissjoni. Grazzi. Is-sur Herzog għal minuta. Signora Herzog, grazzi. Dan l-aħħar kien hemm ħafna eh, eh, eh, aġenziji ta' eżekuzzjoni li twaqfu, inti taħseb illi dawn is-servizzi ma jipermettux li jkun hemm kontroll finanzjarju. X'inhuma ma l-miżuri li tista' tieħu biex tejjeb il-kontroll Eh, ta' dawn il mizuri finanzjarji. Zewċ minuti ta' risposta. Mm, biex nirrispondi b'mod ġenerali għal din il-mistoqsija jiena nħossi li l-esternalizzazzjoni tal-nefqa għandu jiġi użat biss f'dawk il kazi fejn huwa hija provata l-effiċenza. U fuq dak li għandu x'jaqsam mal-aġenziji ta' eżekuzzjoni, Jiena naħseb li hemm rapporti reċenti anki mill-orti tal-awdituri illi eh, il-twaqif ta' aġenziji ta' eżekuzzjoni f'ċerti osma speċifiċi eh, en biex intejbu l efficienza ta' nefqaf dawn l osma partikolari. Jekk huwa hekk allura nistgħu nimxu f'tini direzzjoni, f'tini triq biex nwaqfu iktar aġenziji ta' eżekuzzjoni. Għanna iktar problemi però f'dak li l-om aġenziji tradizjonali għanna ħafna minnhom daw. Meta ikon aġenziji eżekutivi bregoli ċari u standardizzazzjoni tal-organizzazzjoni tagħhom u tal-ħidma tagħhom. Ta waqt li fil-aġenziji tradizjonali mhuwiex hekk. Issa għanna grupp interistituzzjonali li qed jittratta dawn il-kwistjonijiet u se jippreżentaw il-proposti tagħhom fil-futur rib kif nistaw nistabilixxu standard komuni għall-aġenziji tradizjonali biex inkunu nistaw in tejbu l-effiċenza tagħhom. U intkom tafu li fuq l-aġenziji tradizjonali l-Kummissjoni impenjat ruħa biex ma twaqqafx aġenziji ġodda. Emma naturalment mbagħad hemm sitwazzjonijiet eċċezzjonali, l-kriżi eh, li għaddejn fija titlob li jisiru ċerti proposti fis-settur finanzjarju. Grazie. Grazzi, eh, Sur Herzog, eh, Signora Herzog għal minuta oħra. Eh, dik kienet il-mistoqsija tiegħi, inti qed tajt li dina qed ittejjeb l-effiċenza, imma lima miżuri intkom introdotti biex ittejbuha di. Aħna kellna ħafna problemi fil-komitat tagħna b'dawn l-eġenziji u jien nixtieq nitolbok nistaqsik x'beħsibek tagħmel biex tirsolvi din il-problema fil-futur. Grazzi. Inti probabilment tifhem li l-auditjar intern tagħna et eh, jagħmel auditjar ta' bosta minn dawn l agenziji u hemm proposti tajbin minn naħa tal-auditjar intern illi saru f'dawn l-aħħar żminijiet u waħda mill-proposti li bħalissa qed tiġi studjata hija li naraw il-possibilità li inwaqfu kumitat eh, tal-auditjar li janalizza il-proposti differenti u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal ġestjoni ta' dawn l-aġenziji fuq kif jistaw jtejbu situazzjoni. Dinaj eh, pratikament eh, pratika fis settur privat, il-Kommissjoni naturalment għandu jkolla komitat tal-audit jara l-kull istituzzjoni, un bat nistaw nistabilixu komitat konġunt biex jaranizzaw situazzjonijiet kolla u bekk nistaw aħna nimxu din il-triq. Grazie. Essin Jura Lambert sissa għal-minuto. Essur Lambert sissa għal-minuto. Grazie, President. Komissarju, Jena nishtiq inkompli fej ħalliet il signora Makovej fuq il-tax havens 250 biljuni ta' euro e, intilfu. Aħna qed nitkellmu fuq il-frodi ta' taxxa. Umbatem l-evazjoni u kollu, din għannu ġustizja kbira għal ċittadini u dinja kwistjoni urġenti bħalissa imħabba fi situazzjoni tal-fondi fl istati membri. Umbatem tax havens ġo l-Unjoni Ewropea eh, eh, il-kompetizzjoni ta' taxxa, il-kompetizzjoni illegali bħal manna fil-Belġu, per eżempju, dana jfisser l-istess ħaġa tal-tax havens. Kif se tiġilet kontra dawn it-tip ta' tax havens interni illi huma ġenerati biex jagħmlu kompetizzjoni fit-taxxa eh, interna tal-Unjoni Ewropea? Grazzi, żewġ minuti ma' risposta. Jina naqbel perfettament illi il-kwestjoni ta' tax havens hija ħaġa kruċali f'din is-sitwazzjoni attwali ta' kriżi ekonomika u rridu nitratawa din il-kwestjoni u ntkom tafu li aħna eh, edin eh, namlu ftejmit eh, kontra, fil-ġrida kontra Frodi, kontra Liechtenstein u għatem dettalji li għatiridu għatiridu namlu nitlu fi dettalji u nirfinawom u hemm stati membri li huma kontra dan il-pakket ta' miżuri antifrodi. U nistaw nużaw il-pressjoni interna tal-pajizi biex nimxu l-qoddim eh, u dawn il-ftejmit li għanna ma Liechtenstein nistan nużaw bħala bazi għal ftejm simili ma pajizi oħrajn anki fl-Europa, eh, l-Andorra, Monaco, San Marino, Svizzera. U il-Kummissjoni għanda bżon ta' mandat biex t-negozja maħħom dawn il-ftejmiet U l-arba inkunu firmajna dan il-ftejim, inkunu nistaw intejbu ħafna e situazzjoni f'dan il-qasam partikolari. U ma temmi l istandards tal-OECD fuq l-iskambju ta' informazzjoni u eh, intkom tafu li fl-Unjoni Ewropea aħna għanna l-iskambju ta' informazzjoni automatika ħlif eh, ftit stati membri li għaddejjin ħalissa minn periodu ta' transizjoni imma l-assigurazzjoni li kunem skambju ta' informazzjoni xirqa bejn il-pajizi li huma fl-Europa eh, imma mhux membri tal-Unjoni Ewropea u ma l-istati membri u importanti ħafna biex nizguraw eh, li kunem governanza aħjar u inqas evazjoni tat-taxxa u inqas frodi. Grazzi. is Lambert sal-minuta. inti ma rispondejċ għal jammit li kien. Għax jiena, interessani, il-tax havens interni. Eh, inti qed titkellem fuq iskambju automatiku ta' informazzjoni. Inti taħseb li dima tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni. Għax anki hawnhekk f'din l-awla stess mhijiex pożizzjoni unanima. Inti taqbel illi jekk ma nsibux ftehim konsensuali waqt fost il-27 għanna nimxu l-qoddim anki għabbażi tal-kooperazzjoni fil kwistjoni tat taxxa Grazzi għal minuta e risposta. Iva, forsi ma fimx il-mistoqsija tijak u nitlob skuza, imma jiena naħseb illi meta naħsbu, meta nitkellmu fuq il-kompetizzjoni fiskali, Hawnhekk il-pożizzjoni tiegħi ċara ħafna jiena a favur illi kun hemm kompetizzjoni ġusta eh, fit-taxxa għax setejn anki fl-iżvilupp tal-ekonomija tal-ekonomiji differenti fl-Europa. U naturalment irridu niġildu kontra il-kompetizzjoni fiskali eh, taħsara U għamnek għanna grupp tal-kodiċi ta' kondotta li għet jikontrolla situazzjoni u għet jiproponu illi jabolixu il-prassi ta' dannu ta' sara fl-Unjoni Ewropea. U għanna nkomplu saħħu din attività fuq la operazzjoni imsaħħa. Dan huwa situazzjonijiet fejn naraw illi dan sejjejn li żvilupp tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea fejn naraw li dan jiseħ irridu nkomplu f'din il-possibilità li hija anki eh, prevista mit trattata Lisbona. Grazzi għal minuta sur Bokros. Microfono, sorry. No, mikrofonu. Fl-2010 kellna nilħu l-għan li siru l-iktar reġun kompetitiva fid-dinja. Fallit. Issa, s-sur Zapatero uh, eh, istqar illi l-2020 għandu jkun il-skadenza l-ġdida. Xiridu namlu fit-tassazzjoni pal Unjoni Ewropea? u għak joġbok kun speċifiku għax għanti tkellimt fuq ċerti oqsma illi trid promuovi u trid ikun hemm kompetizzjoni ta' taxxa u ċerti oħrajn trid armonizzazzjoni. Flima lima oqsma irridu nkopru il-baża tat-taxxi tax holidays, etc. U kif inti tevalwa ix-xogħol illi sar minna ta' sur Lazlo Kovac illi għal l-predeċessur tijak f'dan il-qasam. Grazzi sur Semeki għall-informazzjoni. Grazzi għal mistoqsija Nibda mill laħar bieċa. Lazlo għamel xogħol eccellenti fil-Kummissjoni u, u fil-Komissjoni Barroso 1 ħafna proposti ġew prezentati lil kunsill fuq il-kwistjonijiet kollha illi għandhom xjaqsmu ma tassazzjoni. Naturalment miex ħaġa faċli li wieħed eh, jasal għal ftejim għax hemm eh, hemmhekk kien hemm ħtieġa ta' unanimità U wieħed irid jikkonvinċi l-istati membri li ċerta deċiżjoni eh, li tittieħed fuq livell eh, Ewropew hija ta' benefiċċju għall-istati membri u mhix ħaġa faċli li wieħed jagħmilha di. Għaldaqstant, fuq il-proposti konkreti li qed issaqsini fuq is-snin li ġejjin jiena naħseb personalment li għandna nifinalizza u xotana fuq is-CCTV għax din hija ħaġa ta' beneficju għal negozji u stlabt li servizzi tiegħi ħarsu iktar lejn din il-kwistjoni għal mill-perspettiva tal-negozji żgħar għax huwa iktar ta' beneficju għal kumpanji eh, kumpaniji żgħar li jkunu iktar mobli fl-istati fl-Unjoni Ewropea. U CCTV sta tkun ta' għajnuna u anki il eh, il-taxxa fuq il-CO2 irridu nsibu soluzzjoni għax eh, dawn ikumu eh, nofs 50% tal-emissjonijiet kollha u taxxa fuq il-emissjonijiet ta' CO2 tkun passil il u fil-futur ekk aħna eh, nimxu l-qoddim fit tassazzjoni ħadra nkunu nistgħu innaqsu it-taxxa fuq ix-xogħol u nifaċilitaw ħafna affarijiet fil-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Bokros eh, għal follow-up. Grazzi ħafna dina kienet interessanti, ma nishtiqu nidħlu tar fi dettal. Inti ġifiri ma taqbilx mal-kanċilir Schroeder illi rrit ikastiga li Slovakkja meta kienet et tintroduċi eh, taxxa ugwali għal kulħadd fit-taxxa kollha u eh, dina ħolqot impetus għal riforma ta' taxxa f'pajjiżi oħrajn u għajmet kompetizzjoni fit-taxxa u illi aħna rridu jekk aħna rridu propju niksbu dawn l-għaniet li għet Grazzi, grazzi minuta risposta. Jiena nħoss li il definizjoni ta' definizjoni kiex flat rate jew sistemi oħrajn ta' taxxa hija fidejn l-istati membri u dak li aħna nistgħu namlu fuq livell Ewropew, u rridu namlu biex nizguraw koordinazzjoni aħjar bejn l istati membri fit-taxxa eh, fuq kwistjoni ta' taxxa huwa illi ma neħdux responsabilitajiet kollha illi bħalissa huma fuq livell tal-istati membri, għax wara kollox huma l-istati membri li jiddeċidu il-livell ta' tħul u spejjes u spiża illi nefqa illi jridu jużaw uh, u jridu jagħmlu għal kwistjonijiet soċjali, eċetera. U dan huwa importanti ħafna li jibqa' fuq il-livell tal-Istati membri. Jiena għandi f'moħħi organizza livell oli ta' forum forum ta' livell oli mm, fuq esperti ta' taxxa mill-istati membri biex politikament inkunu nistaw niddiskutu l izvilup futur ta' sistema ta' taxxa, inħoss li dinja ħaġa importanti ħafna li kunem diskussjoni politika sħiħa, kompluta, eh, eżawrienti bejn stati membri. Grazzi. Issa naddi l-presidenza għal kollega Bowles, illi għa president tal-Kumitat Ekon, illi nitloba u koll t-rispetta il-ħinijiet kif għamilna ħna. Uh, thank you very much. Um, indeed, I... Grazzi ħafna. Iva, fil-fat jena sen naplika il-reġim normali ta' soltu. L-ewwel mistoqsija fisem li pipi mis-Sinjura Krazza. Grazzi, President. Komissarju kandidat, fir-risposta tijak bil-miktub, inti għattilna illi aħna għanna nikkonsidraw l-idea li konna bazi ta' taxxa singola għal kumpaniji eh, fl-Europa u inti għagħajt semmejta dal-ħodu din il-mizura. Nishtiq insasik, x-mizuri oħrajn edha taħseb inti li tieħu biex tevita il-problema ta' dumping ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Naf li huwa diffiċli li wieħed jipperswadi l-istati membri biex jirsolvu din il-problema, jaffaċċaw din il-problema b'dan il-mod. Għal daqstant hija kwistjoni ta' eh, rida politika, ma se jkun l-argument tiegħek biex tipprova tikkonvinċi l-istati membri jimxu f'din id-direzzjoni. U jiena nixtieq ukoll nistaqsik, inti eh, Kif tevalwa kif il-kodiċi ta' kondotta ġi implementat sissa fu dak li għandu xaqsam mal eh, il-konsekwenzi tal-nuqqas ta' gwaljanza fit-taxri fl-Europa? Komissjoni? Komissarju? Grazie għal-mistoqsija. Jina naħseb illi il-kompetizzjoni ġusta fit-taxxa hija eh, tajba eh, tista' tmexxi l-Unjoni Ewropea l qudiem inti għandek raġun illi fil-snin li għaddew aħna rajna zida tal- livelli ta' taxxa b'mod partikolari fit-taxxa tal-kumpaniji fuq livell Ewropew mid-disajnijiet il qudiem il-livell eh, tela b-12% bej wieħed ieħor jekk minix sejjer żbal. Imma fl-istess ħin, meta nikkonsidra il-tul eh, uh, nazjonali u rapport li għandu mal-GDP, qed nara li dan huwa stabbli ħafna. U dan jfisser fuq livell tal-istati membri, l-istati membri jistaw inaqsu t-taxxi eh, jew jolluhom skont il level ta' tħuri li għandhom. Eh, eh, jiena nħoss illi mbagħad hemm eh, prassi anki ta' sara li rridu niġġieldu kontra tagħhom. U et nara eh, li jem żviluppi ġodda fil-prassi eh, ta' Sara, per eżempju, profit shifting u mismatches bejn is-sistemi ta' taxxa bejn stat membri u ieħor li nħoss li dinja prassi ta' Sara. u hawnhekk il-kodiċi ta' kondotta għandna bżonn ninfurzaw mod xira u rridu wkoll insaħħu il-ħidma tagħna fit-twetti xiera u effiċenti tal-kodiċ ta' kondotta. Għandek mistoqsija ta' follow-up, signora Krazza? Iva, grazzi, President, Kummissarju, kandidat. Inti semmejt il-tax havens, bħal mamlu ħafna kollegi. Inti taħseb li ħaġa tajba illi nitrattaw anki l kumpanji offshore illi għandhom indirizzi fi dawn tax havens u jistaw jagħmlu distorsjoni ta' taxa fl-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa li tħassibna ħafna, grazzi. Il-mistoqsi, il-risposta. Jina ġa semmejt illi inħoss illi govern governanza tajba hija ta' importanza ewlenija u jina niftakar meta kont ministru tal-finanza l-ewwel darba fil-Litwanja anki f'dak il-żmien Litwanja ma kienx membru tal-Unjoni Ewropea għal stantina kont liberu nippreżenta proposti li kienu marbutin mal-attivitajiet ta' kumpaniji nazzjonali u li anki fuq kumpaniji offshore u dana kien 10 snin ilu u aħna eh, imponejna tassazzjoni eh, at source eh, dawn il-kumpaniji offshore u jina eh, inħoss illi jemżon nittrataw għadni, nirsolvu għadni il-kwestjoni. U um, Mhux eh, faċli, però f'ċirkostanzi attwali eh, fejn hemm eh, ftehim globali tal-ħsara illi tax havens qegħdin jagħmlu għal sistema ta' taxxa fl-istati membri tal-Istati Uniti u ta' pajjiżi oħrajn, jiena nħossi li għanna noħorġu soluzzjoni komuni. Grazzi. Il-mistoqsija kienet qasira, allora il-tweġiba tista' tkun iktar e, twila. Issa għadu għastur Dominici mill-grupp e, eh, SD. Sur semeta, inti tħoss illi ħaġa realistika li nerġaw namlu dibattitu fuq eh, taxxa komuni Ewropea barra mill-kord armonizzazzjoni u il-good governance li umanijiet importanti li inti ġa semmejt fl-intervenzjoni tijak. Bot partikolari, meta inti rispondejt għal ħames eh, mistoqsija tal-kwestjonarju l parlament Ewropew, inti irreferejt għal possibilità li nintroduċu taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Jiena nishtiq nistaqsik, meta tasal din il-proposta minnaħat tal-Kummissjoni, jekk tasal, xrabta se jkollha din il-proposta ma' pajjiżi oħrajn. E, bħal e, dażmin anki l-President Obama qed jaħseb qed jirrifletti fuq ħaġa simili. Inti qed taħseb biss għal transazzjonijiet finanzjari e, li għanna nittaxxawhom jew qed taħseb anki għal attivitajiet oħrajn din il-kwistjoni qed tiġi diskussa f'ħafna fora bħalissa u hemm id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew illi napplikawa lill-IMF u nirċevu l-analiżi tal-IMF fuq l-applikazzjoni possibbli Eh, li tiġi applikata fuq eh, il-livell dinji u l-pożizzjoni korrenti tal-Kummissjoni hija li huwa possibbli nimxu l-qudiem eh, din il-proposta jekk tiġi proposta fuq livell globali. Jina naħseb illi bżon namlu evalwazzjoni ta' impatt dettaljat tal-konsegwenzi kollha ta' dawn eh, ta' taxxa ta' trans fuq transazzjonijiet eh, internazzjonali għax għatem ħafna eh, finanzjarja għax hemm ħafna kwistjonijiet illi għadna ma nafux x'se nużaw dan it tħul kif se nużaw dan it tħul x'se tkun il-bażi għal din it-taxxa x'implikazzjonijiet jista' jkollha fuq dak li għandu xaqsam mal-volum tal-kummerċ fil swiq finanzjarji, jem studju tal austria fuq dan is-suġġett partikolari, però aħna nħossu li għatri t-sir, jina nħossu li għatri t-sir iktar xol biex nkunu nistaw noħorġu b'deċizjoni ħarija fuq din kwistjoni partikolari. Uh, u għanna bżon ta' evalwazzjoni dettaljata ta' impatt. U għawnek uh, servizzi tal-Kommissjoni aħna l-esti biex uh, dan namlu fuq il-bazi konsolidata komuni, inti għandek f'moħħok tkompli xogħol li diġà sar biex eh, tala din l-inizjativa u taħseb li tkun possibbli li namlu applikazzjoni ftit ftit jew anke minnaħa ta' gruppi ta' pajizi fuq il-modell ta' kooperazzjoni msaħħa tal-bazi eh, ta' xabli komuni konsolidata. U inti fil-ħames mistoqsija titkellem ukoll fuq mekkanizmi innovativi finanzjari, ġviri e-, ejjun ta' finanzjament innovativ. Xi tfisser bih? E, xi tfisser bihom dawn il-ejjun? Fuq e, dak li għaddu xaqsam ma' CCCTV jiena naħseb illi jiena żgur illi jiena rrit inkompli xol illi sar fil-modi. Eh, u nista nizgura li l-Stati membri li din eh, il-CCCTB li dan element hija benefika għall-istati membri u anki għal-negozji zarf dawn l-istati membri. U jena tlabt l-servizzi eh, tijaj biex ħarsu lejn eh, dan l-element eh, fil-CCCTB. U naħseb illi rridu nimxu dim din il-proposta l-aktar kmini possibli u fu il-implementazzjoni possibli f'ċerti stati membri, fi gruppi ta' stati membri. L-onet il-proposta test tfisser li din ħad tkun ħaġa fakultativa, għal daqstan se jkun possibli illi eh, kompaniji jistaw jazlu il-CCCTB un-bat jisegwu eh, dawn l-obligi, dinija risposta tijaj meta jkun hemm tliet mistoqsijiet ta' supplementari ma tistax tista' li ikollok eh, risposta eżawrjenti. Issa xur Schmidt, jiena qiegħed hawnhekk fin-nofsa jiena liberali dejjem fin-nofsa aħna nkunu aħna qegħdin eh, f'parti sensitiva eh, ta' dan ismih fuq it-taxxi dawn huma rip ċittadin. U dana għal komissarju li ġej din hija bomba kbira. Inti taf l-ex komissarju Monti et jipprepara rapporti li fieħ rakkomandazzjoni għal eh, t mill-ġdid ta' su intern. U l-professur Monti eh, għal li hemm bżonn nimmoderaw il-kompetizzjoni ta' taxxa. Jaqbel li ikunem it-taxxa, eh, il-kompetizzjoni ta' taxxa però limitata. Inti taħseb fuq l-istqarriet ta' Sur Monti u x'taħseb li se joħroġ minn dan ir-rapport mis-sur ta' Sur Monti. E, għal-inqas x'taħseb inti u forsi x'tispera li joħroġ minn dak ir-rapport. Għandek żewġ minuti biex tirrispondi. Naħseb li għanna valuri komuni ma' Sur Monti, mod partikolari fil-rigward tal-izvilupp tas suq intern naħseb li wieħed mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea huwa l-iżvilupp tas suq intern u xorta waħda però għadu l-għalin minn perfett, il-bot minn perfett. Rridu naraw, per eżempju, il-Komissarju eh, Banje u anka jiena stess u kummissarji oħrajn li nippruvaw finalizzaw dawn il-loopholes fis-suq intern u koll fi rigward ta' tassazzjoni għax għandna ħafna loopholes, ħafna nuqqasijiet u naħseb li fi żmien ta' kriżi huwa tajjeb li nittrattaw dawn il-kwistjonijiet u meta nitkellmu dwar kompetizzjoni jiena nipreferi li ikonna kooperazzjoni bejn l-istati membri fil-qasam ta' taxxa iżda wkoll jiena favur li ikun hemm kompetizzjoni ġusta dejjem jekk din il-kompetizzjoni ma twassalx għal mm, problemi. Allura il-Kummissjoni tittamil monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni biex bekk nibbilanċjaw il-livell ta' kompetizzjoni uh, eh, rigward ta' tassazzjoni fejn dan ikun ta' beneficju għal eh, iktar żvilupp tal-Istati membri għaliex jekk ma jkunx hemm kompetizzjoni fil-kwistjonijiet tat-taxxa jista' jseħħ li xi membri jippruvaw solvi problemi kollha tagħhom bil-loda taħam ta' tassazzjoni li mbagħad dan ma jkunx eh, ġust u xira. Domanda li minn Securesbook? Iva, pero forsi kompetizzjoni ġusta tista' tiġi mifhuma b'modi differenti f'pajjiżi differenti. U allura din hija interpretazzjoni kemm xejn diffiċli. Jiena għandi domanda follow-up. Nixtieq ngħid li s surmonti mhux qed jitkellem dwar il-livell tat-taxxa. Eh, però ċittadini ma interessati l-iktar fil level fil-livelli. Taħseb li l-livelli ta' taxxa ser jinżlu, jonqsu fl-Ewropa jew ser jiżdiedu fl-Ewropa b'mod ġenerali meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni demografika, situazzjoni eh, sitwazzjoni tal-pensjonijiet, problemi bil-banek, eh, l-estate aids, eccetera. Taħseb li tista' tbassar xi ħaġa f'dan ir-rigward u l domanda, Sra. President, għandha x'taqsam mad domandi l-oħrajn. Il-Kunsill għandhom għandu rasomi ħafna f'dan ir-rigward. Inti kif ser tikkonvinċjom lil dawn il-Ministri b'rasom ibsa, il-Ministri tal-Finanzi? Grazzi. Jekk jogħġbok. Jiena ser niprofa nżomm fil-qosor kemm jista' jkun għalkemm id-domanda hija waħda diffiċli il-level ġenerali ta' tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea huwa iktar qoli minn dak tal-Istati Uniti u fil-Ġappun b'madwar 12 il-punt perċentwali. Jekk minn jisser żball u allura dan ifisser li aħna blokk Unjoni li eh, għandha tassazzjoni għolja ħafna. Però Iħidu nżommu muħna u kol kwistjonijiet li semmejt inti bħal per eżempju situazzjoni ta' krizi, il-bżon li nitrattaw id-dejn li għanna li għaddejm jizdif fl-istati membri. U it-tassazzjoni hija ovvjament waħda mill-loqsma fejn l-istati membri jistaw jieħdu deċiżjonijiet eh, biex implementaw dawn eh, l-istrumenti fl-loqsma ta' tassazzjoni ovvjament. l ajjar mod ta' kif nitrattaw dawn il-kwistjonijiet huwa billi nitrattaw l-infiq u jekk ikun hemm bżonn jieħdu deċiżjonijiet eh, fir-rigward ta' revenues, fir-rigward ta' tħum. Il-kellim li jmiss fisam mill-Pepe, sinjura Laling, jekk jogħġbok. Għandek minuta. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, eh, Kummissarju nominat it domanda tiegħi hija dwar il- dwar is-sisa u dwar l-alkohol. Fil-passat, il-komissarju ta' qablek fil- kellu xi problemi fir rigward ta' żieda, fir rigward ta' taxxa ta' sisa b'mod partikolari biex tiġi abolita il-kim sejħa zero rate. Inti ser tipromuovi dik it-tip ta' proposta inti taħseb li zero rate għall-imbit għanda tkun xaħġa tal-passat, għanda ssir sir xaħġa tal-passat. iż fir-rati minimi sa mill l-1992 ma waslux għal armonizzazzjoni. Inti taħseb li kuna aħjar li nintroduċu rati massimi aktar milli ikolna jew nipprovaw nżidu b'mod kontinwu ir-rati minimi li wara kollox jistaw iwaslu għall inflazzjoni? Għandek żewġ minuti biex tirrispondi. Il-qasam ta' sisa huwa ferm interessanti u wieħed mill-iktar favoriti tiegħi bħala ex-Ministru tal-Finanzi. Jiena għamilt ħadd ħafna deċiżjonijiet f'dan ir-rigward, f'dan il-qasam fil pajizi u jiena naqbel miegħek li minħabba il-natura tal- tassazzjoni tal-tassisa ta Dawn huma fil-fatt soġġetti għal eh, inflazzjoni, prisjonijiet ta' inflazzjoni u ovvjament dejjem nippruvaw eh, nirranġaw il-rati minimi ta' sisa fil-rigward tal-inflazzjoni. Pero għawek irridu nieħdu konsiderazzjoni u il- id-differenzi li hemm bejn ir-rati ta' sisa fl-istati membri dawk li qegħdin fil-frontiera tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi ġirien U ovvjament hemmhekk iktar ma jkun hemm rati għalien ta' sisa, iktar ikun diffiċli biex niġġieldu il-kontrabandu. Irridu nieħdu dan in konsiderazzjoni nżommu dan f'moħħna. Jiena naħseb li eċċezzjonijiet fil-qasam ta' tassazzjoni miħomx laħjar soluzzjonijiet u dan ukoll għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-imbit. Però jiena nifhem bisħieħ kem tkun diffiċli li naslu għal konklużjoni komuni, konġunta għaliex din teħtieġ unanimità. Jiena nispera li inkunu nistaw nimxu il-qoddim f'dan ir-rigward. Grazzi. Il-domanda follow-up ek jodbok kestrid? Iva, Signora President. Forsi nista' ngħid li il-Kummissarju nominat għandu ħafna xogħol, ħafna homework x'jagħmel għaliex sfortunatament dak li qal illum ma tantx jagħmel sens. Jiena nixtieq li nagħti x lezzjonijiet l kummissarju nominat, però ma naħsibx li dawn kienu risposti sodisfaċenti. Aħna għanna kummissarju tas-suq komuni. Inti ġieli smajt bil-kelma kompetizzjoni tat-taxxa? għandek minuta biex tindefendi li lekin innifsek. Jiddispjaċini jekk ir-risposta tiegħi ma tsodisfatekx. Però jiena semmejt f'ħafna mir-risposti tiegħi li jiena favur tal-iżvilupp tas-suq internu tal-politika tat-tassazzjoni għaliex din hija waħda mill-politiċi kruċjali li ser jgħinuna fl-iżvilupp futur tas-suq intern u jiena għandi f'moħħi li nimplementa dak li ġi propost fil-risposti tiegħi bil-miktub u dak kollu li qed waqt dan is-smieħ. Grazzi. Issa ser naddu għal grupp tal-SND u naddu għal Sinjura Alvarez. Grazzi, Signor President. Sur xemeta jiena kont kontenta nisimak tajt xinu ma l-opinjonijiet tijak dwar il-bżon biex nġidu l-frodi ta' taxxa u il-tax havens il-problemi ta' tax havens il-kollegi tkellmu dwar um, kemm kbira l-problema u rridu kol nifmu li xi stati membri um, ma tantx jixtiequ joqogħdu jiġġieldu f'din il-ġlieda. Għal daqstanti kun tajjeb sur kummissarju kieku inti tatina aktar dettal dwar il-kooperat Eh, direttiva tal-kooperazzjoni amministrativa li sur Kovacs e, eh, sottomettilna u li qed naħdmu fuqha issa. X'taħseb dwar il-sikurità tal-banek u wkoll x'taħseb dwar l-iskambju ta' informazzjoni bħala regola ġenerali li tigverna ir-relazzjonijiet u x'miżuri inti tressaq biex twaqaf lin-nies milli jif milli Eh, ma jsegwux id-direttivi u ir-regoli. Grazzi. Għandek żewġ minuti biex tirrispondi. Grazzi. Iva, naħseb li huwa importanti ħafna li naddu leġizlazzjoni fil-qasam ta' kooperazzjoni dwar il-taxxa, dwar kwistjonijiet ta' taxxa u Jiena naħseb li il-kwistjoni ta' skambju automatiku ta' informazzjoni huwa ta' importanza kbira. Mandiċ dubju li għana nimxu u f'dan ir-rigward. Aħna għamilna progress tajjeb ħafna fin negozjati ta' din il-proposta u għatem żewġ stati membri li għadhom edin jopponu l-proposta u iridu pakket u ftejim flimkien ma Liechtenstein u pajizi oħrajn żar ġewwa l-Ewropa. u qed jitolbu li din tkun waħda mill U kol, l-Ekofin dan ix-xar fit-19 ta' Jannar ser jkompli jiddiskutu jiddiskuti din il-kwestjoni u nispera li dawk iż-żewġ stati membri jiġu konvinti u jaqblu biex bekk ma jiblokkaw id-deċiżjoni f'dan ir-rigward għaliex naħseb li huwa wkoll importanti għalihom li jkollhom iskambju awtomatiku tal-informazzjoni. Għandik id-domanda follow-up, Sinjura Alvarez. Grazzi, Signor President. Komissarju nominat għandek l-appoġġ kollu tagħna f'dan il-qasam kifet inti dan huwa żmien tajjeb ħafna. U iċ-ċittadini Ewropej se jsibuha diffiċli biex jifmu li l-Istati membri ma tantx iridu jaħdmu flimkien biex napplikaw is-sistema tat-taxxa tagħna tagħna stess. Allura nirringrazzjak ħafna ta' dik risposta. Ma naħsibx li għandek għalfejn tirrispondi għal dan il-kumment. Tajjeb, l-aħħar domanda mill-likon fisa mill-PPA eh, minnant is-sur Ferber. Grazzi ħafna. Signor President, kummissarju nominata aħna smajna ħafna dwar ġida kontra l-frodi fil-qasam ta' tassazzjoni, pero inti responsabli wkoll għat-tassazzjoni innifisa. Aħna tkellimna dwar kompetizzjoni ta' taxxa fejn hemm bżonn ta' iktar armonizzazzjoni Ewropea. l net corporate tax. Għanna bżonn bażi ta' taxxa għal dan. U ir-riforma tal-VAT. Se nkun speċifiku ħafna. Meta ser toħroġ bi proposti speċifiċi għaliex minna il-proposti tal-Kommissjoni wara l-rigward tal xej ma jista' jsir issa. Ir-risposta kjoġbok. fir Firgward ta' CCCTB, eh, naħseb li l-Komissjoni se toħroġ bi proposta mela jkemm jista' jkun irridu niffinalizzaw eh, l-assessjar tal-impatt ta' ċertu elementi ta' CCCTB. u meta dan l-assessjar tal-impatt ikun iffinalizzat din il-proposta mbagħad tiġi prezentata jiena għandix maħmi ovvjament li prezenta, però din hija deċiżjoni tal-kulleġġ eh, tal-kummissarji kollu kemm hu u tittieħu irid jieħu deċiżjoni. Jekk jiena fimt sewwa inti saqsejtek dwar saqsejtni dwar ir-riforma tal-VAT L-intenzjoni tiegħi hija li tiġi żviluppata strateġija ġdida tal-VAT li ser li titratta kwistjonijiet li huma parti mill-istrateġija ta' qabel, però li ser ukoll jitrattaw sistema tal-VAT definittiva u fil-rigward tal izvilup futur ta' sistema tal-VAT ser tieħu konsiderazzjoni l-istrateġija ta' qabel għaliex din għandha bżonn viżjoni ġdida issa għaliex din saret ftit ta' snin ilu. Issa skont il-mandat aħna ser noħorġu bi proposta, b-prezentaw proposta dwar l-istrateġija l-ġdida. Id-domanda follow-up, grazzi ħafna. Nishti nistaqsi dwar il Monti. Nis sammi 96 il-pajis ta' oriġini inti taf li bħalissa għanna sistema transizjonali tal-VAT u din is-sistema hija fit tranzizzjoni għal ċertu żmien issa. Id-deċiżjoni id-deċiżjonijiet il-ġodda fil-qasam ta' tassazzjoni b'mod partikolari fil-gwert ta' tassazzjoni tal-VAT qed jersqu iktar lejn il-prinċipju ta' destinatur iktar milli lejn l-oriġini. Allura, f'din l-istrateġija għal sviluppi ġodda fil-qasam tal-VAT jiena għandi f'moħħi li iva nindirizza din il-kwistjoni. Grazzi. Tajab, ikkonkludejna il-parti ta' likon u ser nadi il-kelma l-Sur Harber għall-imko, għal-sessjoni tal-imko. Ringrazzjakom tal-tajtuna din l-opportunità biex norjentaw tajjeb il-smieħ. Nishtiq najt li il- Il-komitat tagħna għandu x'jaqsam mal mm, mal-mandat tijak. Issa jek naraw il-mandat tijak minna ta' President Barroso nistaw ninotaw li il-qafas strategiku għal l-Unjoni tal-Tadwana għandu xtaqsam ħafna ma l tal-frontieri li hija wieħed mill-prinċipi punti ewlenin tijak, l-anijiet ewlenin tijak. U l-lum ser insaqsu domandi li għandu xjasam ħafna eh, ma din il-parti importanti tal-mandat tijak. Għandi lista tal-kellima u u l-ewel kellim il-grupp tal-PPE hija s senjura Korola, umbat is-Sinjura Styler mill-SND u aħna ser insegwu l-istess format minuta għal domanda zewċ minuti għal risposta tijak, eh, minuta għal domanda supplementari u minuta oħra wara. Is-Sinjura Korola ħafna minna jifmu li l-sfida ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra jitlob um, sforz komuni. L-istati membri li ma mlux għanijiet fi rigward tal-pakett tal-klima mandomx jisofru wisq fi rigward tal-konsegwenzi tal-environmental dumping barra mill-Unjoni Ewropea il-problema ta' kompetizzjoni inġusta u l-carbon leakage jistaw jisiru jiggravaw bħala riżultat ta' Copenhagen li jekk dawn jiġu interpretati li aħna rridu nżidu l-anijiet tagħna iktar tard il-persentaġġi tagħna. Issa, il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tintroduċi il-carbon tax, taħseb li din se tkun utli ta' benefiċċju jekk nieħdu konsiderazzjoni il-relazzjoni tal-kommerz tal-Unjoni Ewropea u il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali. Inti taħseb li għanna innafsu l-lanijiet tagħna minn 20% għal 30% u inti taħseb li kien hemm biżejjed riċerka fuq l-implikazzjonijiet possibbli u x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi negattivi? Grazzi. Qabel jirrispondi sur xameta, jekk joġobkom nitlobkom iżommu silenzju. Naf lew xini s imorru għal xi laqat, pero żommu s-silenzju. Nfakkarkom li qed nitkellmu dwar l-Unjoni ta' Dwana. Allura zommu ma' din il-tema jekk joġobkom. Jena mux se inħalli s-sinjora Kolora li istaqsi domanda supplementari f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna fil-qasam ta' tassazzjoni jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ikonna żviluppi f'tassazzjoni favur l-ambjent u id-direttiva ta' tassazzjoni tal-enerġija ser tkun waħda mill-ewwel prioritajiet tiegħi fil- uh, xol futur tijaj jekk intom tapprovawni, taħtruni għal din il-pozizjoni. E, direttiva ta' tassazzjoni tal-enerġija ovvjament inkludi il-kwistjoni ta' tassazzjoni ta' CO2 u taqsam it-tassazzjoni tal-enerġija fit-snejn l-element tal-enerġija u l-element ta' CO2 u dan ser jgħina nistabilixxu sinjali ċari rigward tal- qasam tal-karbonju li dan mhux kopert mill eh, sistema tal-iskambju tal-emissjonijiet l ats Inti semmejtu ukoll dwar li kħiġis trasconfinali dan huwa xi ħaġa importanti ħafna, suġġett importanti ħafna u jiena napprezza li il-ftejim internazzjonali jien tlaħaq f'dan ir-rigward, però il-Kummissjoni fl-istess ħin qiegħda tistudja u tanalizza impatti eh, u analiżi ta' din is-sitwazzjoni u la darba din l-analiżi tiġi finalizzata inkunu nistgħu noħorġu bi proposti f'dan il-qasam jekk ikun neċessarju. Grazzi ħafna, Sinjura Steiler, kjaġbak. Isra kolor għandha minu toħra, le, musser nippermettila għaliex saqsik domanda dwar l-Unjoni ta' Dwana. Grazie ħafna, s Sur Semeta, nishtiq nistaqsik domanda dwar il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-counterfeiting. Aħna konna edin niddiskutu l-problema serja dwar falsifikazzjoni ta' prodotti tal-medicina u il-fat li dawn il-prodotti jistaw jagħmlu ħsara u f kazijiet estremi jistaw kol joqtlu ċittadini. Jiena nishti inkun riassikurata li dan is-sigurat, dan is-suġġett ser jiġi indirizzat fil pjantazzjoni tal-anti-counterfeiting tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, ovvjament, il-kwistjoni tal-falsifikar hija waħda importanti, hija waħda kruċjali fil-portafol tiegħi u jiena għandi f'moħħi li nimplementa dan pjantazzjoni tal-falsifikar kontra l-falsifikar uh, sa l-2012 hemm dispożizzjonijiet fil-pjan li għandu x'jaqsam ma' elementi fil-leġiżlazzjoni fil-kwistjonijiet eh, operazzjonali u kol B'xogħol flimkien mal-industrija. Jiena lest li nesplora il-pożizzjonijiet kollha fil-pjantazzjoni biex bekk inkunu nistaw namlu progress fil-qasam tal-falsifikar b'mod partikolari fil ta' prodotti ta' medicina li huwa ta' periklu kbir għal ċittadini u allura rridu namlu sistemi tal-assessjar tal-riskju li jkunu orientati ħafna lejn dawn il-prodotti sensittivi ħafna li jistaw jagħmlu ħafna ħsara li ċittadini tagħna. Allura iva, ċertament jiena ser naħdem eh, f'dan ir-rigward. Signora Styler, domanda supplementari. Grazie, Sur Harper. Inti semmejt li l-pjantazzjoni kontra la l-falsifikar hija sal-2012. X'inhi l-viżjoni tiegħek wara l-2012? Iva, jiena naħseb li qasam importanti ħafna huwa li nipprovaw insibu ftejim internazzjonali il kwistjoni tal-falsifikar diġa hemm ftejm li ftejmiet varji li ġew konklużi, per eżempju ftejm riċenti ħafna kien flimkien maċ-Ċina dwar kwistjonijiet simili. Pero jiena naħseb li l-falsifikar hija kwistjoni globali, internazzjonali u mhux biss idwana hija involuta f'din il-kwistjoni. Għal daqstant, għal futur jiena naħseb li jridu niżviluppaw pjantazzjoni konġunta biex ninvolvu eh, msieħba internazzjonali u istituzzjonijiet oħrajn li għandhom xjaqsmu ma' din il-kwistjoni tal-falsifikar biex bekk ikonna sforzi koordinati internazjonali fil-gwar ta' dawn prodotti eh, falsifikati. Grazzi ħafna, eh, domanda eh, li mis hija ta' Sur Van de Kerp u mbagħad Sur Shadamota. Għandi domanda fil-rigward tal-Olaf u il-Dirtur Ġenerali tal-Taxxa u idwana, Dal-ħodu tkellimna dwar il-pozizjoni speċjali tal-Olaf, pero fil-prattika il-grupp tiegħi tal-PPE qed jara li hemm xi problemi fil-portafol tiegħek dwar ir-responsabilitajiet ta' l-Olaf fuq naħa u il-, direttora ġenerali tal-dwana fuq in-naħa l-oħra. Inti kif ser timmaneġja dawn iż-żewġ responsabilitajiet fil-prattika? Din hija domanda tiegħi, Sur President. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk femtek sew, intandek f'moħħok il-kustjoni tal-konflitt ta' interess possibbli fil-pozizjoni tiegħi għalhekk jiena nista' nsarħlek rasek li ma narax possibilità ta' konflitt ta' interess bejn il-partijiet differenti tal-portafol tiegħi u partikolarment bejn l-Olaf u responsabilitajiet ta' taxxa. Dawn huma responsabilità tal-leġiżlazzjoni u għalhekk il-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-implementazzjoni tal leġislazzjoni għandhom xaqsmu ma' leġislazzjoni nifisa' huma kompetenza tal-istati membri. Hija wkoll fl-interess tal-taxxi biex ikunu nistgħu niġġieldu l-frodi u għalhekk il-ġlida kontra l-frodi issir bħal punt ta' għaqda tal-portafol tiegħi li jaqqat il-partijiet differenti marbuta ma' taxxa madwana kif ukoll ma' nefqa tal-flejes tal-Unjoni Ewropea. Għalek, ma nemminx li hemm potenzjal għal konflitt ta' interess fil-portafol tiegħi, naħseb li jekk ħares lejn il-kompożizzjoni kurrenti tal-portafol tiegħi hemm il-kwittanza u l-amministrazzjoni li edha f'portafoll partikolari Mbagħad hemm ir-riskju tal-konflitt ta' interess potenzjali kieku jkun aktar għal kieku qegħdin imdaħlin fil-portafol tiegħi. Grazzi, Sur President. Dan huwa l-punt tiegħi preċiż. Jekk il-Kummissarju qal li l-ġlida kontra t-taxxi edha fl-istessin tintuża l-ġlida kontra l-frodi din għandax taqsam mal parti partikolari tal-frodi. U għalhekk xini rabta bejn iż-żewġ investigazzjonijiet u x'pożizzjoni ser tieħu inti? It-tweġiba tiegħi hawnhekk hija waħda ċara. Irridu niżguraw kooperazzjoni xierqa bejn l-istituzzjonijiet fil-ġlida kontra il-frodi għanna sistemi ta' skambju tal-informazzjoni f'kustjonijiet li huma marbuta ma' kustjonijiet ta' frodi kif ukoll azzjonijiet meta jittieħdu jew mill-olaf jew inkella minn kawża fir rigward it-taxxi biex bekk nkun nistgħu nivitaw li jkun hemm irdupjar tal-isforzi u nivitaw u ukoll li ma jkunx hemm uh, użu effiċenti tal rizorsi Dan huwa l-mod kif uh, jaħdem kif qed l affarijiet bħalissa u kif qed nipprovaw insolvu din il-problema speċifika f'dan il-qasam nittama għalhekk li dan ikun il-każ ukoll fil-ġejjieni. Essandi signora s un Xaldamoza u mbagħad is Bastos. Sinjura Xaldamoza titkellem tieni darba zda bħala fil-karga tagħha fil-Kumitat imko. Grazzi, Sur President, Kummissarju, Kandidat. Fit-tweġiba tiegħek bil mektub meta inti titkellem dwar il-politika dwar id-dwana, inti tajt li s-sikurtà u s-sikurezza ta' ċittadini hija ta' importanza ewlenija U meta ġibt li Sinjura Steiler inti għat li rridu namlu xi ħaġa dwar prodotti falsifikati, iżda se tagħmel mod speċifiku. X'inizjattiva għandek f'moħħok biex nkunu nistgħu nistabilixxu dialogu aktar effettiv ma' Russja, ma' Ċina u pajjiżi bħal dawn. Grazzi. Is-sur xemeta. naħseb li għamilna ħafna progress fil-qasam ta' relazzjonijiet tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina, probabbilment ta' minqas progress meta nitkellmu dwar ir-Russja, iżda naħseb xorta waħda li hija importanti ħafna li namlu negozjati u nilħu qbil ma' Russja fuq kwistjonijiet speċifiċi u fuq kustjonijiet bħal per eżempju prekursori. Fir-rigward ċina, imbagħad hemm ftehim ta' kooperazzjoni fejn hemm proġetti tajbin ħafna qed jiġu stabiliti bħal pereżempju s-sigurtà tal-linji ta' trasport, l-organizzazzjonijiet autorizzati ekonomiċi u dan jekk naslu għall-arfin reċiproku dan ifisser li jkun hemm żieda mod importanti tal-katina tal-profista tal-prodotti kif ukoll il-kunċett ta' implementazzjoni minn utent tal-utent biex bekk nkunu nistaw niprovdu għas sigurta tal-provista. Din hija l-politika li se tadotta l-Kummissjoni fil-ġejjieni. Sinjura Xalda Mozek, jeżoba? Iva, jiena naqbel li sar ħafna xogħol u seħħ seħħu ħafna affarijiet, madana kollu hemm numru ta' prodotti perikolużi li għadhom qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Allura inti x'se tagħmel meta tkun kummissarju, meta jkun hemm responsabilità li tmur lilim il-kompetu tiegħek. Kif ħadd ikkoopera inti mal-kummissarju l-oħrajn li huma responsabbli għal dan kollu? Iva, naħseb li għandek raġun bisħiħ xi kumissari li huma involuti f'din il-kwistjoni kollha, mhux persuna waħda, u mhux diġi wieħed iżda hemm ħafna diġis involuti f'din il-kwistjoni u għalhekk aħna diskutejna bejn il-kummissari kif nistaw namlu arranġamenti għal kummissjoni tal-ġejjeni u waħda minn dawn l-arranġamenti tista' tkun l-twaqqif ta' gruppi fuq kwistjonijiet speċifiċi. Barra minnek kemm ukoll il-kwistjoni tal-falsifikar kif ukoll il-ksur tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. U forsi tkun dejja tajba li jkun hemm grupp li jiġi mwaqqaf biex ikun jista' jikkoordina l-attivitajiet tagħna billi nipproponu politiki speċifiċi f'dan il-qasam partikolari. Id-domanda li jmiss sur Signora Bastos mbagħad is-sur Kreuzman li jkun il-kellima ħari. Għalhekk issa Sinjura is-sur Bastos fisem il-PPE. Sinjura Bastos. Fil-rigward il falsifikar naħseb li huwa fenomenu importanti ħafna li huwa taxkil fis-suq. Fil-rigward il-prodotti tal-medicina, poġġi friskju il-saħħa ta' ċittadini tagħna. U għalhekk dan għandu impatt negattiv ħafna fuq l-ekonomija Ewropea u huwa marbut direttament mal-politika ta' dwana. Kummissarju kandidat, il-Kummissjoni għandha f'moħħa li toħroġ b'inizjattivi ġodda biex tinġildu l-falsifikar. Dak li rajna sissa, frankament, huwa firxa wiesa u ħafna klim fieraħ, iżda m'hemm xejn fid-dettall. U għalhekk tista' tkun aktar speċifiku dwar it-termini għandkom t timplementaw u anki dwar iskeda. Tista' t xi ħaġa fir rigward il-kodiċi tad-dwana. X'soluzzjoni ser tadotaw sabiex tkunu tistgħu tagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-kodiċi tal dwana Fl-aħħar mill-aħħar, Kummissarju, tara li ħajkun hemm xi problemi fir-regolamentazzjoni ta' dwana f'dan ir-rigward? Grazzi ħafna. Bħalma semmejt meta weġib id-domandi ta' qabel, iva, l-kwistjoni tal-falsifikar, miex responsabilità waħdanija l-unika responsabilità tal-Kummissarju responsabbli għal dwana hija responsabilità aktar wiesa, kwistjoni aktar wiesa u għalhekk irridu nżguraw li jkun hemm kooperazzjoni bejn loqsma ta' politika differenti u bejn il-kummissarji. Dan dejjem fir-rigward il-dwana jiena naħseb li importanti ħafna li aħna nkunu nistgħu niżguraw li jkun hemm żvilupp tal-analiżi tar-riskju u sistemi simili li ħarsu s-sistema fir rigward li falsifikar. Biex bekk aħna nkunu nistgħu ntejbu s-sistemi ta' analiżi ta' riskju u fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu naqsmu l-informazzjoni b'mod xieraq bejn l-awtoritajiet nazzjonali fl-istati membri. Frabta, ovvjament, mal-traffikar ta' prodotti falsifikati fejn aħna għatfadlenna ħafna xogħol x'namlu u fejn nistgħu nagħmlu aktar titib. Fir-rigward l-implementazzjoni tal-kodiċi ta' dwana, IVA hija sfida importanti ħafna. Minnaħal l-oħra jiena naħseb li għandna interess komuni biex nimplementawa fil-pront sal-2013 għaliex hemm ħafna dispożizzjonijiet fil-kodiċi ta' dwana li jippermettu li jkun hemm semplifikazzjoni għall attivitajiet ta' negozji biex ikun hemm ukoll implementazzjoni tal-kunċett ta' li customs u biex ikun hemm ukoll implementazzjoni ta' inizjattivi ġodda bħal per eżempju single windowing li hija ta' importanza ewlenija. Is-Sinjura Bastos, jekk ġoba. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Kummissarju kandidat għal li bħalma nafu hemm kummissarji oħrajn li għandhom responsabilità għal l-falsifikar. Inti iltqajt sissa mal-kollegi tiegħek biex ikolkom azzjoni koordinata fil-ġlida tagħna kontra li falsifikar? Iva, kena ħafna laqat, ħafna seminars fil-Kummissjoni l-ġdida fejn il-kummissarji kienu prezenti għal dawn il-laqat u aħna diskutejna fl-imkien kif aħna fl-aħħar mill-aħħar se nikkoordinaw il-xogħol u l-attivitajiet tagħna fil-ġejjieni. Il-koordinazzjoni kienet element ewlieni fil-laqat u bħalma semmejt diġà binna li nistabilixxu gruppi ad hoc fuq kwistjonijiet speċifiċi. Jiena nħoss li din hija ta' importanza kbira biex ikonna wkoll f'dan il-grupp kummissarju pereżempju ta' suq intern u kummissarji oħrajn li jkunu jistgħu mbagħad jiddiskutu politiki differenti f'dan il-qasam partikolari. Issa Sur Kreuzman li huwa l-aħħar kellim mill-Kumitat Imko. Kummissarju kandidat, tkellimna dwar il-prodotti falsifikati li jiġu importati fl-Unjoni Ewropea bħalma taf hemm perikli oħrajn marbuta mal-prodotti li ma jaħqux l-istandards ta' sigurtà Ewropej. U għalhekk x'titib qed tbassar, x'titib jista' jkun hemm biex ikun hemm koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta' dwana u regolaturi tas-suq biex bekk nkun nistgħu ntejbu s-sigurtà tal-prodotti fuq is-suq Ewropew. X'nistgħu nagħmlu biex intejbu sim ta' pis bejn l-istati membri fejn regolaturi u l-awtoritajiet regolatori kollhom fondi fuq livelli differenti. La darba l-prodott jasal per eżempju f'Rotterdam huwa jinsab fis-suq intern u għalhekk f'punt tal-katina tas-suq. Grazzi. Grazzi. Naħseb li l-kodiċi ta' dwana huwa wieħed immodernizzat jipprovdina b'opportunità tajba ħafna sabiex namlu titip importanti ħafna f'dan il-qasam biex bekk ikun hemm ċentralizzazzjoni ta' sistema li qiegħda fil-proċess ta' żvilupp. Dan għalhekk iwassal rivoluzzjoni f'dan il-qasam. Għaliex aktar tard meta s-sistema tiġi implementata min ikun qed jagħmel kummerċ ma jkunx aktar eh, mitlub li jkun involut għax ikun jista' jibgħat direttament dokumentazzjoni meħtieġa lill-uffiċċju ta' dwana. Din hija idea kif nistgħu aħna norbtu s-sistemi nazzjonali fil-qasam ta' dwana marbuta ma' tassazzjoni, pal per eżempju il-VAT jew il-sisa, eh, biex bekk nkun nistgħu ntejbu s-sistema kollha għal dawn l-oqsma kollha biex bekk il-negozjant ikun jista' jitratta mod ma mal-awtoritajiet domestiċi tiegħu. Dawn il-proġetti fil-fatt jeħtieġu sforzi kbar ta' kooperazzjoni kif ukoll ta' koordinazzjoni bejn l-Istati membri. Jiena naħseb li permezz tal-implementazzjoni, permezz tal-monitoraġġ, permezz tal-impetu eh, permanenti tal-iżvilupp ta' dawn il-proġetti, aħna nkunu nistgħu niżguraw koordinazzjoni aħjar tal-istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu kemm fil-qasam ta' dwana, iżda wkoll foqsma oħra li huma marbuta mal-kummerċ internazzjonali. sur Kreuzmann, jek jozbu. Hemm sistemi differenti fis-seħħ ċertu stati membri hemm l-awtoritajiet tal-Gvern ċentrali li huma eh, karigati bis-supervizjoni fil-Ġermanja pereżempju hemm deċentralizzazzjoni għall-under differenti. U għalhekk x'tistgħu nagħmlu biex intejbu sitwazzjoni? Iva, ma nistawx nintervjenu ovvjament bħala fil-livell tal-Unjoni Ewropea fis-sitwazzjonijiet interni tal-istati membri huma ovvjament ħielsa li jistabilixxu is-sistemi tagħhom skont kif jaħsbuha huma li jkun xieraq u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar lan tagħna huwa li minkejja li hemm differenzi fis-sistemi li aħna fl-aħħar mill-aħħar niżguraw li jkun hemm koordinazzjoni xierqa u żvilupp fit-teknoloġija tal-informazzjoni. Dan huwa l-istrument ewlieni l strument biex jitajib biex jiżgura li jkun hemm koordinazzjoni tajba bejn l-istati membri u l-awtoritajiet tagħhom u jiena ndif moħħi li nħaffef din il dan l-iżvilupp u nitkellem dwar il- possibilità ta' per esempio dwana konġunta li naħseb li hija xi ħaġa għal-ġejjieni u mhux ħaġa preżenti għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lill kollegi kollha u l-Kummissarju kandidat għal din is-sessjoni u għalhekk ngħaddi l-Presidenza lura għall-President fisem il-Kumitat tal kontro tal-Baġit. Grazzi, President Harper. Jina nadi direttament għal kummissarju Semeta għal biex jgħamma l-istqarrija tiegħu ta' konklużjoni ta' ħames minuti jekk jixtieq. So, thank you very much. Uh... Grazzi, għandaqstant, għad-domandi kolla ta'kom li tqajmu f'din is-sessjoni. Jiena naħseb li dan huwa propju twaqif ta' dialogu tagħna. Dialogu bejn il-kumitati kif ukoll il-kumitati speċifiċi u l-Kummissjoni u jiena personalment. Jiena naħseb li dan id-dialogu miftuħ huwa importanti ħafna sabiex inkunu nistgħu insolvu l-problemi u l-sfidi li aħna nifaċċaw xoletna. Naf li mhijiex sitwazzjoni faċli nisabu fiha għax għandna tliet kumitati li rridu nikoperaw magħhom iżda jiena ħankompli fuq il-kooperazzjoni eċċellenti li kellna mal-Kumitat tal-Budget. La darba jiena responsabbli bħalissa għal budget u jiena ovvjament ħanieħu din l-esperjenza miegħi ta' kooperazzjoni biex bekk nsawwara flimkien mal-kooperazzjoni tagħna mal-kumitati differenti tas-suq intern kif ukoll tal-kumitat Ekon l-lum smajt ħafna domandi interessanti ħafna, domandi tajbin li ser jipermettu li noħroġ bideja ġodda, proposti ġodda għal ġejjini. Hemm ħafna kwistjonijiet qudiemna li rridu nsolvu fil-qasam tal-nefqa' u jiena lest naħdem flimkien magħkom id fit għax nafu li l-proposti musa jkunu faċli u għalek neħtieġu l-appoċ sħiħ ta'kom u wara li konna l-qbil kolli bżon l-appoċ ta'kom sħiħ biex nkun nista nressaq l-qoddim dawn il-proposti. Nafu li ninsabu f-situazzjoni diffiċli fil-qasam ta' tassazzjoni u idwana dan għaliex fit-tassazzjoni rridu l-unanimità ta' deċiżjonijiet u għan ħanserraħ fuq l-appoġġ tagħkom meta ser ikunem hemm proposti marbuta mal-suq intern mal-ġlida kontra tax havens u l-limitazzjoni ta' tassazzjoni favur l-ambjent. Dawn huma ħafna dejat, hemm ħafna proġetti li qegħdin fis u għalhekk jiena nħares il qoddim biex ikun f'kooperazzjoni qrib magħkom biex nisma l-idejat ta'kom biex ikonna skambju tal-informazzjoni fuq il-kustjonijiet marbuta mal-portafol tiegħi. Jiena naħseb li permezz ta' din il-dan il-ftuħ u dan il-din il-kooperazzjoni dan għandu jgħina biex nilħu bil ikonna deċiżjonijiet għall-iżvilupp siwi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna.